Colleagues, can I bring the meeting to order? Eżis kollegi, jekk joġobkom. Nistaw nibdow il-laqa. Kelkom l-agenda tqasmet, tistaw taċċettawa kifini. Iva, grafsi ħafna. stant naddu minnu fih biex nintroduċu l-sur Varatkar, il- Ministru irlandisa trasport huwa pjaċir tiegħi u anke għandu l-Presidenza f'idejh u ovvjament responsabilità tal-Presidenza Irlandiża. Nadilek il-mikrofonu. Grazzi President, wara l-obsenar tajjeb, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil Brian u l-Kumitat għal din l-opportunità li nerġa' niġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex nagħmel reviżjoni tar-riżultati tal-Presidenza Irlandiża fis-settur tat trasportu tat-turiżmu. Sikurezza u l-impigi kienu l-qofol tal-Presidenza Irlandiża Palma nafu trasport għandu rwol x'jaqdi għax huwa xprun tal-kompetitività globali tal-Ewropa u jippermetti s-suq waħdini jitwetta. Priorità tagħna tat trasport kienet li nkonna iktar netwerk tas trasport sostenibli effiċenti, iktar integrat u iktar sikura l-Ewropa. Palma kellna fl-aħħar trio ta' presidenzi, fukajna l-isforzi tagħna fuq l-aġenda leġislattiva u biex niksbu riżultati tanġibli. Dimensjoni importanti da dan kienet il-kooperazzjoni sfiqa li kena mal-msieħba tagħna fit-trijom, il litwania u l-Greċa, u għaddawn ir-raġunijiet il-tenti, il-Network trans Europe u Transport, u l-Faċilità Connecting Europe kienu miri u l-enin. Jena kontent najt li kena ftejm attenti u anki ksibna progress sostanzjali għas-CEF. Dawn kienu dokumenti diffiċli ħafna u kien hemm distakka ħafna u diskrepanzi kbar bejn il-viżjonijiet tal-Kunsillu tal-Parlament. Tenti wassal xprun minnaħat tal-Istati membri biex iżommu mal-impenji tagħhom u mal-miri tagħhom biex ikun hemm eh, inqas nuqqasijiet fil-li kien hemm l-aħħar TNT. TNT. E eh, dan ir-regolament ħajpermettilna li jkollna regoli vinkolanti u anke rekwizitu rekwiżitu l ambazzjonijiet tar regolament ikunu realistiċi u tista' tiksibhom fiduċus li ser ikonna regolament negozjat li permetti bidla fit trasport għall-Unjoni Ewropea 30 sena li ġejjin. Nirringrazzja l-żewġ korrapporters il-Giorgios Kumazzakos u Ismael Ertug għax-xogħol tagħhom u tal-li permettuna li naslu għal tmiem dan id-dokument tan diffiċli. Il-tqajt ma' rapporters minn ġdid u jider li hemm impenn miż-żewġ naħad biex naħdmu lejn ftejm għal dawn l-aħħar jiem tal-Presidenza Irlandiża. Il-budget globali għal CEF kien inqas minn dak li konna nixtiequ nittamaw u dan ifisser li jrid ikun hemm orjentazzjoni mill-ġdid tal unijiet u tal-ambizzjoni tal-dan istrument tal-appoġġ finanzjarju. Għat-trasmort, dinna fuq 99% tal-artikli rilevanti u ħafna kwistjonijiet orizzontali u l-għanin marbuta ma' l-istrumenti finanzjari innovattivi u l-VAT. Il-budget ta' trasport ħajkun iktar sostanzjalment minn dak li għanna bħalissa u dan huwa xira meta mqabbel ma' livello li ta' ambizzjoni li kellna linji gwida ta' TNET e ġodda. Nirringrazzja mill ġdid is surrike is-Sinjura Ayala Sender u s-Sinjura Valean mill-Kumitat ITRE għal dawn ix-xhur intensivi ta' negozjati li waslu għal riżultat ġust u li huwa tajjeb għal tliet settur involuti. Palma tafu l-Viċi President si publika numru ta' proposti ġodda minn ħaddar balit għajna li tinkludu wkoll ir-raba pakket ferroviarju. Dokument importanti għalina, speċjalment minħabba l-impatt li għandu fuq kompetitività settur tal-linji tal-ferrovija fl-Ewropa. mill konsil ta' Trasport tal-ġimali għaddit imnexxinna naslu għal-ftehim tal konsil fuq l-element ewlieni tal-pakket li huwa direttiva ta' interoperabilità Nafu li ma hemm interessi diverġenti fil-Kunsill huwa dokument kumpless ħafna u huwa kisba importanti biex naslu għal ġebla ta' xoka li hija il-kunsens għall elementi oħrajn fil pakkett jiġifieri l-unbundling u l-aċċess għas-suq. Inna segwu dibattitu f'dan il-komitat fuq pakket importanti b'interess u nifhem li sitt rapporters qed jiġdu ħabel wieħed flimkien biex ifasslu l bosta rapporti tagħhom li ġew ippreżentati fl-ulju li għandhom jiġu rappresentati f'Lulju. Il-proposta ta' interoperabilità fija numru ta' naqis ta' xkil għal livell amministrativ u tekniku u anke biex naqqas il-proċessi biex naqqas l-ispejjeż u l-ħin involuti għal vagun u l-infrastruttura s-servizz. Il-kritika eh, li kulħadd irid jirfa l-responsabilità tiegħu biex imexxi l-kompetenzi mill-awtoritajiet nazzjonali ta' sikurezza għall-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji, l-IRA e. Importanti li jkun hemm livell li ta' sigurezza u dan jinżamm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. L-approċ ġenerali fih l-anijiet u l-enin tal-Kommissjoni, speċjalment l-armonizzazzjoni tal-proċeduri, il-kriteri u l-ħin għall-autorizzazzjoni. Il-dispozizjoniet ta' revizjoni ta' kompromess jippermettu evoluzzjoni konsiderevoli għal-qafas fil-autorizzazzjoni unika Ewropea għal-vetturi periodu tranzizjonali ta' dawn ħames snin kien essenzjali biex naslu ftehim fil-Kunsill. Importanti ngħidu li l-Aġenzija jrid ikollha biżejjed personal, biżejjed riżorsi u l-ftejmi ta' kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Sikurezza jridu jitwetqu. Il-proċeduri l-ġodda ta' autorizzazzjoni rridu naslu qbila li jom u jkunu mdaħla fil-leġizlazzjoni ta' implementazzjoni. Nemmen li jrid ikun hemm biżejjed flessibilità l-Istati membri imma l-vaguni jkunu ntiżi mhux biss għal operazzjonijiet ta' stat membru wieħed biss. Xorta waħda, l-applikant jiddeċidi min ħajapplika għall autorizzazzjoni kux Autorità Nazzjonali ta' Sikurezza jew l-Aġenzija. L-importanti huwa li ma jkunx hemm xkiela l-operaturi u rridu naqsu għalhekk l-ispejjeż u l-burokrazija fejn huwa possibbli u nagħtu l-attenzjoni dovuta s-sikurezza. Suċċessi ieħor kien regolament ta' takigrafu. Ta Dan importanti għal settur tat tabija biex indirizzaw il-frodi tal-arloċ tad distanza anke l kondizjoniet tal-ħaddiema u s-sewwieqa fit-settur ta' trasport. Nixtieq nirringrazzja mod partikolari rapporter sinjura Tikaw għad determinazzjoni tagħha biex naslu għal riżultat bilanċat fuq dan ir-regolament importanti u nifhem li ser tapprovaw ukoll it-test aħħari għada. Fuq trasport bl-art, aħna l-ħakna qbil fil-Konsil ġemali għaddit fuq il-żewġ elementi aħħarin tal-pakket dwar l-affedibilità tal-vetturi fit-toroq. Dan jippermetti l-Presidenza Litwana biex tibda negozjata mal-Parlament fuq il-pakket globali. Kien hemm tliet rapporters involuti, is-Sinjura Tsavistar Tumast, is-Sinjura Senolova u Sur Kun. Dawn ħadmu sfiq biex ikunu jistaw jaslu għal dokumenti biex ikun hemm impenn bikri il fidabilità tat toro u il-regolament tat takigrafu huma importanti għall-impenn konġunt li kellna u aħna kuntenti li qed nissa naħsdu l-frott tal-impenji kollettivi tagħna. Kenna konferenza f'Dublin li kienet kienet taħdem fuq il-sikurezza fit-toroq. Innexxinna niġbru minn ħata tal-Istati membri u anke fuq livell internazzjonali iżda sħaqna fuq l-aspett ta' sikurezza tal tal fit-toroq li ħafna drabi fil-passat konna nifokaw aktar fuq l-imwiet fit toro Kont kontent nara li sinjura Senalova prezenti fi semmen il-Kumitat Tran u anki jina kont president għal diskussjoni informali mal-kollegi tal-Ministri Trasport madwar l-Europa f'Marzu. Fuq l-aspet marittimu hemm ukoll il-konvenzjoni marittima tax-xogħol marittimu u qed naslu anke għal standards ta' sikurezza l-bosta eluf ta' eh, ħaddiema fil-baħar fuq il-baħar kien fl-Ewropa kien kol madwar id-dinja. Hemm ukoll id-direttiva ta' implementazzjoni tal-istat tal-bandiera li tiżgura li jkun hemm l-MLC eh, żgurat għal dawn il-ħaddiema. L-istat tal-port implementa wkoll id-direttiva u rkiet jiżgura li l-vapuri li trakkaw fil porti tal-Unjoni Ewropea ikunu konformi ma' dawn ir-regoli. Brian kien ir-rapporter fuq il-dokument tal-istat tal-port u jina grat liħ għal l-impenti jew biex naslu għal ftejim. L-uffiċjali qed li l-negozjati kienu mqanqlin imma kienu fl-aħħar mill-aħħar kostruttivi ħafna. Il-dokument tal-istat tal-bandiera kien immexxi minn mas-Sinjura Beres, il-President tal-Kumitat Empl, u Brian jina ċert li jintaħat waslila il-ħajr tijaj. Il-kondizjonijiet adegwati tal-ħaddima importanti għal-ħaddima fuq il-bahar u anki għal-settur tat tabija in ġenerali. Wissa l-immensi għalek ħajħol fis fawissu u jkun pass importanti għall-Europa biex nkunu kredibli f'dan il-qasam. Il-livell nazzjonali u l-proċess ta' ratifika jirrikjedi l-Istati membri kollha jagħmlu reviżjoni għal għal din il-leġiżlazzjoni marittima li hija tant importanti, l-iktar importanti f'dan l-aħħar seklu il dokumenti ewlenin kienu importanti, eh, dawn per eżempju permettu li naslu għal-ftejim mal-parlament fuq direttiva dwar il-vapuri jew dajes ta' rekreazzjoni, nafu li il-komitat ewlini mintom xintom iżda importanti li huwa relatat ma' trasport u intom tistaw tifmu eżattament x'inhuma daw id-dajes, x'inhuma daw il-vapuri rekreattivi u anke biex nevitaw li jkun hemm nuqqas ta' kompetittività mal-produtturi Ewropej vizavi swieq fuq pajjiżi terzi. Wasanna qbilu koll fil-Kunsill direttiva tat tamir tal-bahar. Xikun hemm bħala tamir abbord fuq il-bastimenti. Għanna impatti tangibli u diretti ħafna, speċjalment tal-istrateġija ta' kabir blu u anke l-industrija tal-bahar eh, mhux fuq il-bahar ma fuq il-kosta. Tradizjonalment dan huwa settur li wassal għal ħafna impigi u nafu li għandu potenzjala tkabbir u tkattir tal-impigi in ġenerali. Dan għandu jinkludu wkoll il-tamir tal-baħar u jinkludu wkoll wheelmark, jiġifieri jkun hemm marka posta li turi il-disin, il-kostruzzjoni, il-prestazzjoni, ecc. Hija l-ekwivalenti tal-logo tal CE li nsibu fil-elettrodomestiċi tagħna dan witta triq biex il-presidenza li ġejja issa tagħmel in-negozjati mal-Parlament immexxi mill surrike intom ħerqana li titkellmu fuq il-politika marittima ma tkabbir kien importanti għal presidenza irlandiża, speċjalment għal mappatura mal livell transatlantiku, anke mal-ħbib tagħna tal-Kumitat ta' Reġuni. Pjantazzjoni mniedi fil-Galway fil-laqta livell oli fl-24 ta' Mejju qed timmira li jkollha tmexxi l qoddim l-ekonomija blu fl-istati membri u anke fl-istati atlantiċi. Kien hemm laqgħa wkoll fil-25 ta' Ġunju propju fuq dan ir-rigward. Hemm proposta direttiva fuq il-pjanar spazjali marittima u kien hemm ukoll il-ġestjoni kostali li ġiet ippreżentata f'Marzu diskussjoni kienet importanti fuq din il-proposta u aħna mmexxu xogħol anke fil-presidenza Litwana u nadulhom ix-xogħol biex eh, ikomplu fuq ix-xogħol li ben anki sur Meissner. Meta nħarsu li jismawiet fuqna naraw il-sistemi ta' navigazzjoni tas satellita fl-Ewropa u kontent ngħidilkom li mxejna l-qoddim fuq regolament tal-Unjoni Ewropea fuq il-governanza ta' Galileo u Egnos. Dan id-dokument kien immexxi minn itre imma għandu implikazzjonijiet ukoll fuq trasport. Il-rapporter sur Marinescu huwa membru ta' dan il komitatu u nirringrazzjah għall-impenn li kellu fuq dan id-dokument. L-an ta' regolament huwa li stabilixxi għafas ġdid finanzjarju ta' governanza żewġ programmi ta' navigazzjoni satellitari għal perjodu finanzjarju li jmiss mill-2014 sal-2020 u l in Dan intemmuh meta jkun hemm il-ftehim ħar fuq l-MFF. Fuq l-avjazzjoni, il-ġimma li għaddiet wasalna fuq ftejn tal-Kunsill fuq il-regolament ta' rapportaċ tal-occurrences li kunem fi rigward l-avjazzjoni. Bekk ikun hemm sistemi ta' rapportaċ anki għal sistemi u bekk ikun hemm sistema ta' ġestjoni ta' sikurezza ta' fl-avjazzjoni bbażata aktar fuq l-evidenza fl-Unjoni Ewropea. Lan huwa li jkun hemm inqas eh, incidenti bil- bl-aeroplani u anki naqsu l-nis li mutu jew jindarbu u anki naraw li kunem rapportaċ xira. Palma naraw mid basir ta' fl-avjazzjoni l-titjiriet mistennija li jirdupjaw sal-2030 u għalhekk is-sistema ta' sikurezza fl-avjazzjoni t-tġi adattata biex tilħaq mal-pass u l-evoluzzjonijiet li tikun hemm fis-settur. L-Litwani ħatressa din il-proposta fl-istadju li jmiss Mela, il litwania ser tmexxi l-proposta fl-istadju mista negozjati fil-presidenza tagħhom. Jina ċert li rapporter tagħkom, is-Sinjura De Veyrak, eh, għanda l-istess ħsieb fuq l-importanza ta' din il-biċċa leġiżlazzjoni mill-perspettiva tal-avjazzjoni. Mexxejna diskussjonijiet il-ġimgħa li għaddiet fuq il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni fuq drittijiet tal-passiġġieri blajru. Nappoġġaw l-lanijiet tal-proposta, il linji tal-ajru rridu jkunu konformi ma' livell oli ta' protezzjoni tal-passiġġieri anke fi żmien li jkun hemm dawmin jew fixkil fis-sistemi tal-vjaġġar. Nafu li rrid ikun hemm armonizzazzjoni u kondizzjoni armonizzati f'suq liberalizzat. Il-proposta qed tipprova tiċara l-affarijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti li waslet għal nuqqas ta' konsistenza u standards iktar laxki fl-applikazzjoni tal-liġi għandal mira u koll s-saxħaħ il-mekkanizmi ta' l-indirizzar tal-elementi fuq il-level tal-linji tal-ajru anke l-autoritajiet nazzjonali. Hemm ċertu sbilanċi pereżempju fuq l-ispejjeż u ċertu obbligi imposti mir-regolament li waslu għal ċertu domin u ċertu diffikultajiet fiċ-ċirkostanzi eżistenti. Hemm drittijiet oħra pal eżempju dritt tal-informazzjoni, dritt tal-kumpens, dritt tal-assistenza u anke proposta ta' drittijiet ġodda pal pereżempju tamir ta' mobilta u strument, strumenti tal-mużika. Il-proposta tal-Kommissjoni tal-ġimgħa għaddiet fuq is-sema uniku Ewropa u sfortunatament waslu natartu għalhekk ma stajniex n-meċu diskussjonijiet fuqhom. Imma ħanaħdmu għatiħ biex bekk nkun nistgħu mmexxu l qoddim dan id-dokument ukoll. Fil-kuntest tas-Sena Ewropea ċittadin, din il-proposta għandha importanza b'saħħitha ħafna. Minnaħa tagħna ħanitbaw nqattaw iktar ħin fuq dan fil-ġimat li, li fadlinna tal-presidenza mbagħad naddu xogħol l-Litwani iktar il-qoddim. Il-Kumitat ħatar lil Georges Bach bħala rapporter u ħajkompli jaħdem mod parallel fuq dan id-dokument. Nidejna wkoll negozjata fil-Konsil fuq dokument importanti ieħor għal benefiċċji li jmorru lil mit trasport jġifiri direttiva ta' enerġija nadifa trasport naqqas dipendenza fuq il-kombustibli ġej il fossili naqqas l-emissjonijiet tal-GHGs, tagħmel iktar eh, trasport li jkun adattat għall-użu tal-vetturi tagħhom u anke għall-enerġija nadifa irridu nkun hemm iktar żvilupp anke fuq kif jiċċarġjaw il-karozzi, kif eh, jimlow il-karburant tagħhom, eċetera, biex ngħaddu għall enerġija li tiġġedded. Anke għall vetturi li jaħdmu bl-elettriku li nafu li kienu punt importanti f'dawn l-aħħar snin. Il-ħsibijiet kienu diverġenti fiħdan il-Kunsill fuq l-annessi tal-proposta fuq l-ispejjeż eċċetra u anke fuq l-iskadenzi hemm punti oħrajn validi li nixtiequ nqisu bħal pereżempju l-standards u t-teknoloġija involuta li ħafna minn għadha tevolvi. Minnaħa tiegħi jiena nħares li din il-proposta bħala importanti ħafna għal futur ta' trasport fl-Ewropa, irrid ikonna tmum fidejna f'dan il-qasam u naħseb li għandna l-pożizzjoni li nagħmlu dan. Il-rapporter ta' komissur fidanza jaħdem fuq l-eżaminazzjoni tal-proposti u hemm diskussjoni importanti li tiseħħu llum u għada fuq dan il-punt. Kontenti tisimaw li l-imsieħba Litwani tagħna taw priorità għal dan id-dokument fis-sitxur li ġejjin. Kien hemm dokumenti oħrajn li aħna tamajna li nagħmlu progress fuqhom imma raġunijiet differenti ħafna mhux mill-kontroll tagħna ma stajniex nagħmluh Il-pakket tal-aeroporti huwa wieħed minnhom tafu l kunsill kien laħaq pożizzjoni politika fuq tliet elementi tal-pakket il-ġembru li għadda, iżda l-pożizzjoni tal-Parlament fuq il-pakket globali ma kienx ċara sa 9 April li ma tantx ħallinna naħin biex nindedikaw għan negozjati u naħdmu fuq dokumenti oħrajn meta nafu li t-tenti u s-CEF ħadu preċedenza. Provajna navvanzaw proposti oħrajn anke fi settur marittimu, is-sikurezza tal-passiġġieri fil-nibħra, il-leġizlazzjoni fuq l-inizjattiva tal-Blue Belt, etc. U anke fuq il-fema konġunta ta' Cesar. Dawn huma proposti li għadhom għaddejjin ma nafu li dal-waqt jiġu pubblikati minn naħat il-Kommissjoni. Intem bit-turizmu, element importanti tal-kompetenza tagħkom u anke tiegħi. L-appoġġ ta' turizmu huwa għall-impjiegi u l-attività ekonomika madwar l-Ewropa dwar l-Unjoni Ewropea, anke fejn nies ma tantx ikollhom aċċess jew aċċess limitat tal opportunitajiet ekonomiċi. Matul il-presidenza kont kuntent nara li kien hemm progress għal programm Kozme u anke dan juri l-importanza għas settur ta' turizmu u bħala xprun ta' tkabbiru l-impjiegi. Il-kollega tiegħi Richard Bruton, Ministru għall-Impjiegi, l-Intreprizi u l-Innovazzjoni, mexxa dan id-dokument u ksebna progress ukoll. Il-Task Force tat Turizmu tal-Kumitat involut f'dan ix-xogħol naf li l-membri waslu għal konferenza tal-presidenti f'April eh, li kienet interessanti ħafna għamlet rabtiet ma' turizmu, l-wirt u l-kultura u kif nistgħu nitalmu tal-imiet fuq perspettiva internazzjonali fuq kif nistgħu nindirizzaw il-wirt tagħna għat-turizmu. Din hija ħarsa dettaljata tal-kisbiet li kellna f'dawn l-aħħar ħames xhur u nofs, bħala total irnexxinna naslu ftehim fuq il-mal-Parlament fuq sitt dokumenti ta' trasport u ħames temiet politiċi tal-Kunsill. Dejjem konna naħdmu kontra l-ħin, iżda jina fiduċus li l-ħbib li twani tagħna ħajkun plu fuq ix-xogħol tagħna li ħallejna aħna fuq dokumenti ewlenin li jiena semmejt. Kenna programm ambizzjuż ħafna, ħdimna fuq kif ħan meċxu l-qoddim l-affarijiet, kif ħan kunu pragmatiċi u kanna approċ professjonali biex nwetqu dan il-programm. Kon kontent bil-level ta' kooperazzjoni li kanna mal-Komitat Tran u ma' rapporter stakom fuq dokumenti u l-anin, nirringrazzja mod speċjali l-segretarija tal-Komitat għal mod kem kontu professjonali u diligenti bħala assistenza li offrejtunna u tal-li wettajtunna triq biex nimxu l-qoddim bħala presidenza. Grazzi ħafna, nħares l-qoddim għall-attenzjoni għall-mistoqsijiet tagħkom. Yeah, thank you very much in, indeed. Before... Grazie ħafna qabel ma nala e, nishtiq nirringrazzjak li l u l-staff tijak u l-rappresentanza permanenti ta'kom. Iva, e, irna xinna nispiċaw, nissaponi dak li jiġri fil-kas tal portiet illi jikontrollaw Ja, ħaġa tajba li nirringrazzjaw il-ħidma kollha ta' rappreżentazzjoni ta' l-koordinaturi. Senati żewġ minuti u mbagħad tikaw Sandorfu Higgins żewġ minuti kull wieħed. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Mela, nibdew bis-sur Grosh għall-IPP. Tliet minuti, grazzi President. Grazzi tal-prezentazzjoni. Iva, kienem lista ta' pajizi anki zar u jina nishti nifraħlek fissem il-grupp tana il-program kien pjuttost ambizjuż intkom provajtu tafaċaw il-kwistjonijiet kollha mill-punto di vista korrett il kunsel jippreferixxi l-affarijiet jagħmluhom fil-pajjiż tal-Presidenza flok fuq livell Ewropew. U naħseb illi hija huwa messaġġ tajjeb. Il-ten u l-faċilitajiet li aħna nittamaw li kolkom iktar suċċessi nittamaw illi jintem moċera, eh, mux għalikom biss imma anki għal snin li ġejjin dan se jkun utli ħafna l-ekonomija tal-Europa u għal mobilità fl-Europa ħatkun eżempju pozittiv ta' politika Ewropea ta' suċess. L-istess ħaġa nistaw najdu fuq il-pakket ta' trenijiet jekk dan jgħaddi jista' jkun hemm eh, iktar impigi, jista' jkollna iktar mobilità. L-uniku messaġġ li jasal minn għandna huwa illi aħna nixtiequ li jkollna pakket xira, pakket li jibda bl-interoperabilità u bit-teknoloġija imtejba. Inkella ma jkunx hemm propju sens illi namlu leġislazzjoni ġdida. Fuq dak li għandu xaqsam mal-ground handling u fuq il-ħsejjes tal-ajruplani mm, konna nistennew li ma jirnex il-kom xtal u fuq dawn is-suġġetti imma nitama li mm, minn hawn ftit ieħor nitrattawhom u nixtieq nisħa fl-istess qasam illi aħna konna nipreferixxu naraw eh, il-Single European Skies jibqa' fil-forma li kella u mux fil-suġġerimenti li ġejjin issa, xem ħafna pajizi li ixtiqu jerġaw lura fuq dak kienu li jitolbu xi snin ilu. Dak li qed naraw llum mhuwiex iktar effiċenti jew aħjar l-ambjent fl-opinjoni tagħna u dan huwa messaġġ li jiena nixtieq nibgħat messaġġ ċar nixtieq nibgħat il-Kunsill. Il-kredibilità tal-ħidma tagħna u tagħkom issa tiddependi minn dak li qed jiġi deċiż illum biex imbagħad jiġi implementat għada. Anki il-kwistjoni ta' sikurtà u l-effiċenza fil-bahar, fit-trasport marittimu, intkom tajtu l-ħjar eh, l-enfasi tajba mek u fl-ħjar oqsma u biex naħlaq nistan ringrazzjak u l-kollegi ta' li huma anki rapporter jistgħu jitkellmu fuq il-punti eh, individuali. Tliet minuti għal SND. Grazzi, President. Grazzi il ministru u l-staff tiegħu għal xogħol eċċellenti. Anke jekk għadu ma ntemx, għad eh, għaxad baqa eh, eh, il-ġranet li għaw sal-ħar ta' xar, un ittamaw li tħarsu li dossiers li għad ridu jintħadmu fuqom. Il-Connecting Europe Facility Eh, se jkonna trialogu ma naftu tiħor nittama u l-inkunu nistaw n fuq dan il-punt. Dan ġa ġara fuq il-guidelines ta' tenti u nittama li flimkien dawn se jamlu pakket ta' inizjativi u regoli illi mm, jieġu approvati. Però li ta' ħaġa importanti għalina l-lum hija l-idea illi ninvestu fin-networks tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Naturalment aħna nortu fuqkom u l-kollegi tagħkom u l-kapijiet ta' gvernu u stat biex tamlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħkom biex jollu l-budgets kemm jista' jkun. Għandek raġun meta tajt E, meta tkellimt fuq il-regolament fuq it-takigrafu, hemm ħafna punti fej qed isir progress fuq livell tal-Kunsill. U jiena naħseb illi żewġ oqsma prinċipali fejn se jkollna inħaffu daqsxejn e, fl-avjazzjoni inti għandek raġun tajt illi għanna xi dewmin mm, u aħna diġa tajna mandata negozjaturi u inti bħala kursil għandkom diġa l-pozizjoni ta'kom ma nafx għalix ma nibdewx negozjati direttament fuq id-drittijiet tal-passiġġieri dan huwa desjer importanti u nita u naħseb illi mill-aktar kmieni possibbli irridu nitfaw dawl fuq dawn il-drittijiet tal-passiġġieri. Eh, dan huwa dossier li rigorda l-kulħadd u nixtiequ li l-leġiżlazzjoni tkun eh, deċenti. Eh, eh, dak li għal kollega fuq Single European Sky, aħna ilna nitkellmu fuqhom fil-Parlament, però kien hemm ħafna wediet fuq leġiżlazzjoni ġdida li għadhom ma sabux konkretezza. U jiena nixtieq li nimxu l-qoddim fuq dan il-qasam għaliex tistaw taraw l-ekonomiji ta' skala gbar ħafna il-benefiċċji mhux biss tal-passiġġieri ma anke għall-ambjent, u mbagħad ir-raba pakket tal-ferrovija għamiltkom intom għamiltu bidu ġdid bl-interoperabilità, però għatem ħafna xi jsir u aħna eh, nwedu li senatu input kostruttiv u dan għax irridu illi dan il-pakket eh, jimxil qoddim. Grazie, signora Majsner, rista 3 minuti. Grazzi Presidentu, grazzi Ministru tal-taqsira tal-Presidenza ta'kom il-li saqet talaq. Bisem il-liberali u koll nishtiq nirringrazzja l-Irlanda. Nafu l-Irlanda mhix pajjiż kbir kif ġad għal, imma esperienz, imma għandha ħafna esperjenza fl-Ewropa u dan huwa ċar meta niġu trialogu. Ħafna eh, leġislazzjonijiet importanti ġew approvati taħt il-presidenza tagħkom, ħafna affarijiet ma mxewx, eh, mela ħanibdew bil-blart. Naturalment aħna kollha qegħdin naħsbu fuq l-istess affarijiet, eh, Connecting Europe Facility, Trans-European Networks. Dinja l-ewwel darba li qiegħed fil-Parlament u li fih il-gruppi kolla eh, toġobom il-proposta tal-Kummissjoni. kommissjoni e, Trialogi kważi spiċaw issa, s-sur debake dan e, grazzi lilu u naturalment l-aħjar riżultat possibbli ikun illi e, nihdu kem jista' jkun flejes mill-budget fl-MFF. Dan huwa punt importanti ħafna il raba pakket tal-ferrovija u clean power for transport dawn huma importanti u u li jitkomplew anki minnaħat tal-presidenza Litwana. Aħna mux dajem konna kontenti b'dak li sar fuq il-takigrafu digitali. Mar nexin nix niksbu kull maċtaqna, pero intkom rnexilkom t negozjaw dak li eh, seta jiġi appoġġat minn kulħadd aħna xtaqna daqsxejn iktar mill-kunsill. Però eh, dak li ksibna wa dak li negozjat fi marittimu eh, jiena eh, jiena mill-Ġermanja ta' fuq fejn għandna kosta fuq il baħar fuq il-kontroll tal-istat tal-port kif għal Simpson għandi mistoqsija partikola speċifika inti għati li fil-qasam tal- Baħar bahar in-negozjati ta' regolament diġa imbdew. Nishtejn kun nafxinni għal-pozizjoni tal-Irlanda. Naturalment fil-negozjati numbat eh, nindunaw xinni, pero nishtejn kun nafajsa. Umbat fuq il-pakket tal-aeroporti. Eh, Ija ħasra li ma mxejni xiktar qoddim. Kienet tkun ħagġa tajba kiku irnexxielna. Għalija hija importanti kif anki dak nitkellem qabel, qabli, għax biex ikollok, irrit ikollok vizjoni ġenerali huwa il-Single European Sky. Eh, maħniex qed nimxu l-qudiem, mux eh, imħabba fikom, naturalment, naf li it tort tal-Ġermanja. Essa, eh, rridu nagħmlu l-aħħar sforz la darba impenjajna ruħna għal ħagġa rridu niġġieldu għalija, għanna bżonna din inizjativa. Grazie. Għal ħodor, istru kromem. Ministru. Kolla. Grazzi ta' rapport, naturalment li inti ti rappresenta l-Kunsill, eh, mux biss eh, l-Irlanda. Aħna b'mod ġenerali oġobna dak li nksibna, pero hemm xi punti li ma ma mxewx eh, fi Single European Sky jina Ġermanis. U il pajizi jistaw anki ikollhom beneficju jistaw ikollhom inqas. Eh, Uma, aħna kollan penjajna ruħna fuq din, kulħadd jista' jibbenefika minna, jista' jkun miktar iktar impigi, ma nistawx aħna eh, nħorġu b'leġislazzjoni fl europa mbagħad wara sentejn niskopraw li mhumiex tajbin. Dina E, ħaġa li qed timmina l-awtorità tal-Ewropa m'għandux jiġri da anke f'dawn l-aħħar e, ġranet e, anki il-paj, tkellmu ma' Ġermanja, u anki il-pajzi l-oħrajn li qed jibbojkottaw, iridu jihmu li huma importanti dawn il-dawn il-bidliet. Il-finanzi, naturalment, il- fizzewċin il-proġetti, jina kelli esperienza fl-aħħar MFF aħna konna bilna 20 biljun ta' euro għal TNNs e, issa l-Kunsil qed jipproponi 8, però l-ebda proġett ma ġi imneħħi mill-lista. Umbagħad kien hemm xi pajjiżi jew stati ġem e, federali fil-Ġermanja qalu li m'għandniex biżejjed e, flus u għandu bżonn għandna bżonn ta' inuna mill-Ewropa. Għal daqstant il-budget ġi maqtuħ imnaqqas b'xi terz. Dan ma jistax ikun jisir da. Ħafna drabi jkun hemm pressjoni kbira, eh, ikun hemm eh, skadenzi, mm, eh, ikun hemm ħafna anki plenari fl-istess ħin tal-komitati, dokumenti li jaslu tard. Nifhem li kelkom ħafna pressjoni fil-Presidenza Irlandiża u intkom kelkom tal u Eh, u xitaqtu talqu fuq dan, però il-mexxejja eh, fuq il-Trans European Networks u Connecting Europe għamlu xogħol eċċellenti u jiena eh, toġobni l-idea li tkun batta duħi xogħol li għamiltu fuq dan għal-presidenza li jmiss. Imma dak li ma jiddispjaċini huwa li ma tkellimniex fuq il-proġett individwali. Is-sitwazzjoni għalli aħna membri tal-Parlament għadna illi għanna pressjoni finanzjarja, ma sadat tant mbagħad il-Kunsill ħareġ bi proġetti ġodda, 27 proġetti importanti uh, għal portijiet uh, uh, illi xtaqu jitkellmu fuqhom ħafna ħafna postijiet laqas biss ma kont smajt bihom jien u kellna nagħmluhom kellna npoġġuhom fuq il-lista. U naħna daqsxejn fil-Parlament inħoss illi mhumiex qegħdin jirrispettawna bizzejiet, għax mumiex jekk il-Kunsil mandux autodisciplina, eh, eh, jekk 10% eh, biss tal-budget un jiġi implementat, ħjar imbaxxu daqsxejn waħda l-miri tagħna. Grazzi, President, grazzi anke l-Ministru tar-rapport. Jena xtejna mal-punt li għal Michael, huwa diffiċli għall-Istati membri kollha. Fil-fatt aħna kolla daċxajn waħda ambizjużi żejjed. U ħjar, nkunu inqas ambizjużi għax irnexxilna niksbu iktar f'dak il-każ. Dan huwa komment ġenerali. Minna ħati għaj. Jena toġobni l-enfasi tal-presidenza fuq eh, kemm u importanti il-negozju għal aspetti ta' trasport. U anki kull ma' ma naturalment nilqaw il-fat il-Kunsil wasal għal eh, ftejn fuq it-takigrafu eh, u se nivutaw fuq dana da filodu. Nil Nilqaw kol bħala viċi president tal-grupp parlamentari High Kajs, rajt li eh, sibtu situazzjoni fuq Galileo Egnos. Aħna għanna industrija piuttost importanti, nibnu satelliti, eccetera Fuq l-avjazzjoni jina kont eh, il-rapporter ta' xar snin ilu dana qed tisih, tisħih, tisaħħaħ u dana u importanti li di jissir ċarata din il kustjoni Illi dana wasalni għal sing European Sky, mbagħad tama li meta l lura eh, ħad komplu taħsbu fuq u taħdmu fuq il-Single European Skies. Jiena kont rapporter fuq dan ir-rapport u li huwa importanti li nibqa' għaddejjien b'dawn il-negozjati fuq il-functional airspace. Hemm benefiċċji kbar għal kulħadd fl-Europa kollha u ma nistax nipermetta li jiġri jerġa dak li ġara il-ġimma li għaddit fil-Franza u pajizi oħrajn. Il-pajizi kollha firmaw 10 snin ilu u qed nitkellmu fuq aspetti funzjonali fuq il fat li aħna qegħdin il-qudiem fit-teknoloġija u nistgħu imbijawha mal-dinja kollha u kull ma jridu nqajmu ftit xi wħud minn dawn l-istati membri u jiena għal stant nappoġġa il-pożizzjoni tiegħek. U dan iwastanni għal pakket tal-aeroporti l-opinjoni tiegħi hija illi ma kellix bżonnu dal-pakket ħela ta' żmien. Il-pakket li kena qabel kien tiħdem tajjeb, kull ħadd jaf kif qed jaħdem Eh, jekk xi koordinaturi ma mamlu xogħolhom ifisser eh, eh, li kellhom pressjoni fuqhom, però kienu indipendenti. U l-istess ħaġa fuq il-ħoss aħna applikajna regoli tal-IKEA. U mbagħad fuq il-ground handling u kellna kwistjoni industriali u il-numru ta' handlers li kull aeroport jista' jkollu u naħseb illi eh, fil-futur aħjar il-Kummissjoni eh, titkellem direttament ma l-Istati membri u tirsolvihom dawn il-problemi u mhux tinvolvi anki l U mbagħad nixtieq ngħid xi ħaġa fuq xi punti aħarin biex ngħid illi fuq it-261 fuq il-drittijiet tal-passiġġieri. Għandna bżonn ta' iktar kjarifika mħabba l-irmiet tal-vulkan, eċetera. Aħna ma rridux li l-industrija eh, titlef. Aħna eh, aħna kontenti u hemm bżonn insibu leġislazzjoni bilanċata. Hemm affarijiet oħra xtaq nitkellem, però niqafaw grazzi ħafna, grazzi għal-ħidma kollha u nittamaw u nawguralkom laħjar eh, fortuna u nittamaw li bqaw kuntat fil-futur. Grazie. Signora Tikawa, zaġ minuti. Grazie ħafna, grazie ħafna u koll il-Ministru. Jena nishtiq nirringrazzja l-Presidenza ta' dik il-presentazzjoni li tatna u nixtieq tkellem dwar ir-regolament tat-takografu digitali nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja l presidenza Irlandiża li għadha fil-kariga bħalissa l-impenn li dejjem urrit matul in-negozjati. Nirringrazzjahom ukoll tax-xogħol kollu li sar. Dina kienet ir-raba presidenza kemmili hawnhekk jien u Bis-saħħa tal-approċ pozittiv u determinazzjoni ta' presidenza Irlandiża fuq dan il-fajl jinaxxilna tanzi dan u konklużjoni. Mas partikolari jiena nixtieq nirringrazzja l sinjura Smith tal-rappreżentazzjoni permanenti u shadow rapporteurs. Kif ukoll l-istaff tal-gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew u għal ħaddima tal-Kumitat ta' Trasport. Għanna riżultat tajjeb u għal darbohra ngħidilkom proset għal determinazzjoni li bihom xejtu negozjati. Imbagħad nirringrazzjakom ukoll b'mod speċjali fuq il-fatt li nexxilkom li nexxilkom tikomplu dan il-punt tan diffiċli kemm il-lat politiku kemm il-lat tekniku. Grazzi ħafna is-sur Konizzaku. Grazzi, President, u Merħba Ministru f'dan il-Kumitat ta' Trasport ta' Parlament Ewropew. Nixtieq nifraħlek moddiret ħafna żewġ raġunijiet l-ewwel nett. Għaliex il-presidenza tagħkom kienet tassewa effettiva fil-qasam ta' trasport u t għax il-mod kif intom mexxiet il-presidenza kienet ikkaratterizzata bir rispett u rikonoxxenti wkoll tal-rwol dejjem aktar importanti tal-Parlament Ewropew bħala koleġislatur. Il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew dejjem kienet hemm anke fir-rigward tal-gwida u networks u kwalunkwe kontribuzzjoni li kien hemm kienet effettiva ferm. Nixtieq insemmi wkoll żewġ gruppi ta' nies li għandu presidenza tagħkom, il-grupp ta' Monica Wallace u ta' Michael Harper. Dawn iż-żewġ gruppi dawn il-mexxija minn dawn iż-żewġ individwi kienu importanti ħafna ta' kontribut kbir. Issa l linja gwida fuq in networks Ewropej issa naftajim. U naħseb li dan il-ftajim mhux ħaj ġibilna xi sorpriżi għall rieda fil-ġejjeni ħa jirna xilu nassumi jaddim il-plenarja u koll. U dan għalix minħabba u koll dawn il-networks varji ta' trasport. U ma l-iktar proġett ta' żvilupp konkret tal-Ewropa f'daw l-aħħar snin, ġifiri, żvilupp ekonomiku, żida fl-impjiegi f'kontinent fejn għanna 20 miljun persuna qiegħda li ħafna minnhom huma żgħażagħ. U ovvjament il-linji gwidi għan networks koll ħajkunu ambizzjużi ferm iżda ħajkunu biss oxra bla sustanza jekk ma jkollniex il-finanzi Għalhekk rridu nagħmlu dak kollu possibbli sabiex din il-kwistjoni nsolvu ovvjament dawn huma dokumenti. Issa imma parti minn dawn id-dokumenti għandna bżonn rida politika sabiex dawn id-dokumenti jiġu implementati u nittamaw li dina tibqa' tkun realtà anki wara l-Presidenza Irlandiża grazzi fl-aħħar mhux l-inqas is-Sur Higgins għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, naħseb illi ħafna minn dawk illi semmaw dak l-intqal. Naħseb tassew għandak biex tkun gburi president, kiena president eccellenti, kien hemm li kienu jlom pendenti li rnexxilkom tal-qwom, l-Irlanda presidenza zaħir, pajjiż zaħir, imma dinja seba presidenza tagħna tal-Unjoni Ewropea u għandna ħafna esperjenza anki kif ninnegozjaw, jekk inħarsu lejn id-dati pereżempju l-kontrolli fuq l-istat tal-port għada F'Marzu il-kontroll tal- eh, sa tal-bardira f'Mejju, 29 ta' Mejju, kanna ta' takografu, jiġifieri nistgħu naraw illi sar ħafna xogħol u kien hemm tliet persuni eċċellenti wkoll madwar il-mejda, Sinjura Smith, is-Surrajn um, Signora kon u oħrajn bħala shadow u taf inti stess ġifiri dana xinti shadow minister fil-gvern irlandiż ħafna drabi shadowing għandu x'jaqsam ma xogħol u kooperazzjoni ma' ministru il-nifsu u ħafna drabi jkun diffiċli ħafna mister nixxielna ħan iħdu vot fuq ir-regolament ta' takografu s-sur majster għal sew ma rnexxinix nakwistaw kollox mhuwiex perfett Issa situazzjoni hija ħafna ħjar minn dik li kellna qabel nixtaqna naraw aktar eżenzjonijiet iżjed retrofitting. Iktar ma tarax fuq il-tamir ta' kontroll, eccetera. Imma b'mod ġenerali naħseb billi xar sal biċċa xogħol tajba. U nixtieq nifraħ lilek u l kollegi issa l-presidenza li jmiss hija l-Litwanja, presidenza l-ewwel darba U nifraħ l-Ministru ta' Trasport twan li fi żmien 13 jum ħajkun qed jieħu dan ix-xogħol fideħ biċċa xogħol ibsa u nittamaw li ikollna xi ħadd Pastur Simpson li jaf kif għandhom isiru l-affarijiet, xi ħadd li għandu sens komun u xi ħadd li ehm, huwa loġiku jaf x'għandu jagħmel. Grazzi u proset. Grazzi Sur. Higgins jiena ma insajt eh, nwafqek se tibqa' għal tliet minuti oħra. ta' tfaħħarni ovvjament. Il-Kummissjoni. Ma mela, grazzi President, aħna wkoll nixtieq nieħdu l-opportunità biex nirringrazzjaw lill-Ministru u l-tim kollu tiegħu ta' presidenza irlandiża f'daw l-aħħar sitt xhur aħna ħdimna sfiq u nixtiequ għalhekk nifirħulek għal dak kollu li nexxielkom tiksbu L-ewwel t attenti aħna nixtiequ ngħidu li x-xogħol jibestakom kien kruċjali sabiex jintlaħqu sejjin bejn il kolleġi u għattini darba presidenza irlandiża irnexxiela illi tilħaq il-ftejim fuq il-kulleġġ dwar it-tenti. Anke fl-2010 niftakar sew irnexxilkom tagħmlu dan. U għalhekk din hija l-ispeċjalità tagħkom u proċess Sar ħafna xogħol ukoll fuq is-sef fina nemmen li għandkom issa 15 oħra żewġ laqat oħra biex tikkonkludu dan id-dossier, ġifieri kważi kważi wasalna biex inlestu dan din biċċa xogħol ukoll aħna nħarġukom li rnexxilkom talqu dan id-dossier għandna mbagħad ukoll fuq il-fajl tal-MLC u takografu ħames approċċ ġenerali fit-trasport tal-Kunsill Kien tassew ta' pjaċir u onura lina li naħdmu ma'kom, ħdimna fuq is-sigurtà fit-toroq l-ITS u l-amministrazzjoni irlandiża l darbohra wriet li pajjiż żgħir sat membru żgħir jista' jagħmel tassew affarijiet kbar. Issa aħna nistennew bil-ħerqa li jkollna presidenza li jmiss u nawguralhom li li jirksbu l-istess suċċessi tagħkom. Grazzi ħafna Kommissjoni u qabel ma nerġa' ngħaddi għall-Ministru nixtieq nafkom li għandna grupp ta' viżitaturi normalment jina nħobb l meta jaslu magħna dawn dan huma viżitaturi ta' Sinjura Barbara Mejlet minn l-Ġermanja eh, eh, l-Assoċjazzjoni Rurali tan-Nisa mill-istat ta' ħessen ġifiri ta' ħessen ġifiri tassew meħba bikom għawnek f'dan il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu. Għallu li li suppost kelli nsemmi Frankfurt u kol meta semmejt il ħessen Imma insomma xorta waħda laqwa li meħba bikom sew. Issa, Ministru forsi tixtieq twieġeb għal xi punti li tqajmu jiena ili president dan il-kumitat imma f'dan iż-żmien li ili jaw nasab inti l-iktar li kellek kummenti sbieħ kieku minnek jiena niqaf hawnhekk kif qiegħed daqshekk popolari. Iva, grazzi ħafna. Grazzi tal-klim ġentili tagħkom dwar il-Presidenza Irlandiża tassew napprezza. Ħanibda mill-ewwel kellim Mr. Grosh fuq il-pakket ferroviarju. Qal li hu jixtieq jaċċerta li jkollna pakket ta' veru, aħna nista' naċċertawkom li aħna wkoll nixtiequ dan, iżda kien jagħmel sens li nibdew l-ewwel bl-aspetti tekniċi l-interoperabilità li intlaħaq ftejn dwaru fil-Konsilna fil-Presidenza Litwanja mbagħad ħadd itkellem dwar is-sigurtà u regolamenti tal-Aġenzija. Naħseb illi għall-inqas imma il-fatt illi għandna l-pilastru tekniku tiġa biċċa xogħol. Tajba mbagħad issemma u s-sef ukoll għada għandna laqat trialogu u anke ġimma diħla u wara ħajbqa' jkollna diskussjoni sabiex neħu ftehim nixtiequ l-ftehim fuq il-pakket tal-ajruporti mista nibdew bin f'daw l-aħħar ġarret tal-presidenza tagħna sa dan nħalluh f'idejn il-Litwanja forsi huma wkoll ikunu jixtiequ jagħtu priorità tad-drittijiet tal-passiġġieri brajru li naħseb li għandu eh, impatt ikbar fuq iċ-ċittadini Ewropew mill-pakket tal-ajruportu jekk kif inhu Sinjura Majser sur Kakis ukoll semmew l-MFF u l-impatt li dan ikollu fuq is-CEF. Ovvjament id-deċiżjonijiet fuq dan ħajsiru f'postijiet oħra mhux neċessarjament jinvolvu li li dimettament imma il-messaċ li ħanaddi jena l-Prim Ministru tijaj ħajkun illi iżom dejjem f'moħħu s-sija fit-trasport, telekomunikazzjoni u l-enerġija. U jiena wkoll nemmen li kwalunkwe flessibilta tal-budgets Ewropej għandu jintuża għas-CEF. Ovvjament mhux nid-deċidi, però Imbagħad issemma wkoll il-ġestjoni kostali u l-ispazju marittimu. Aħna minna ħatana dejna diskussjonijiet immedjatament wara li ġew din il kummissjoni però reazzjoni fil-Kunsill kienet imħalta. Ma kienx hemm entużjażmu f'ċertu waqsma u l-Istati membri kienu wkoll imħasbin dwar il-proporzjonalità speċjalment u s-sussidjarità u kwafsurenti dak rendu xieqsam mal-ġestjoni kostali. Issa l-Irlanda u koll hija gżira u għandha kosta twila ħafna u nifmu kemm importanti għalhekk li konna politika marittima integrata għal tkabbir. Is-Sur Kramer naħseb tkellem fissem kulħadd meta qal kemm huwa frustrat bil-progress jew hekk imsejjaħ progress li sar fil-rigward ta' Single European Sky u il-benefiċi li seta' jkollu dal-pakket għal ċittadini kollha tagħna l-Kummissjoni ħaġa bi proposti tagħha però fi 11 ta' Ġunju ġifieri għadna vera fi studji preliminari ma kienx ċans li niddiskutuhom fil-Kunsill. Naqbel perfettament ukoll ma' Sinjura Foster u naqbel mal kummenti tagħha fej qalet illi ma nix nippermettu li nanfusna li jinġu zvijati minn interessi moħbija fil-ġemat li ġejjin naħseb l-importanti ħafna dan. Fuq it-tentina fil-Sur Kramer semma xi tħassib anki dwar il-fatt li hemm wisq proġetti u eħe hemm element ta' verità f'dan il- fatt imma fl-aħħar mill-aħħar artiklu 172 ta' trattat iħallija fid-dej li stati membri li jiddeċidi x'jinkludux ma jinkludux u ġifieri stali jom li imbagħad jaraw li ma ħajkunu proġetti li jiddeċidu li jinkludu. Ovvjament, diffiċli u kollox meta ħares l-interessi domestiċi, iktar ma' zit, iktar kunem hemm min irid iżid. Jiġifieri hemm bżonn li naraw kif nistgħu aħna niffukaw fuq il-kurituri u l-proġetti transkonfinali u r-rotot l-aktar eh, imblukkati u traffikużi. Semma wkoll il-takograf digitali, naqbel maħalli tassew kena rizultat tajjeb emmek u jiena nistenna bil-ħerqa li nara issa l-implementazzjoni. Nirringrazzja wkoll il dawk il-membri li semmew b'mod partikolari ċertu ħaddim ma' sinjura Smith is-Sur McCarper li semmew bisimhom hawnhekk illum u anki però membri oħra illi għenu l-Presidenza u l-interns illi propju tħadmu biex jgħinuna fil-Presidenza tagħna naħseb li għamlu kontribut tajjeb kif qal u tqal ħafna drabi l-Irlanda hija pajjiż żgħir u aħna Ġejna hawnhekk b'approċċ forsi professjonali ħafna ma kellniex interessi moħbija u jiena bħala ministru xogħli kien hemm ħafna nies li ħaffawli għalhekk nirringrazzjahom mill-qalb u nirringrazzja wkoll il-rata sil-kollegi mill-Litwanja u nawguralhom għall-presidenza tagħhom li ħatibda minn hawn ġimgħa oħra. Grazzi ħafna, Sur President and uh, can we wish you well in the remaining. U waħda nawgurawlok għal-ġranet li baqalkom għal-presidenza ta'kom. Nawguralkom u koll għal suċċessi li ksibtu. Grazzi tal-li kont maħna unek illum u dan il-rapport u issa niltaqaw fisċu li ġejjina fil-parlament u meta tkun f'county clerk eh, kjoġbok sallili għall-izbaħ county irlandiza fl-opinjoni tiegħi ovvjament. Okay, colleagues, can we take on the next item? Sawa kollegi, nibdew bil-punt li jmiss li segwitu ta' delegazzjoni ta' setat leġislattivi żewġ rapporter, sissur sur Kun u s-Sur Al-Katrawi. Il-konsiderazzjoni ta' la bost opinjoni ħanibdew Werner Kun. nibdew jiena President b'dana Is-suġġett pjuttost diffiċli di kwistjoni ta' l-atti delegati u l-opinjoni ta' trans u juri fil-rigward ta' trasferiment tal-kontroll minnaħa tal-Kummissjoni fuq l-Istati Membri. Issa, mit-trattat tal-Lisbona ovvjament naraw illi il-proċedura ta' komitoloġija ġiet imwafqa permezz ta' atti ta' implementazzjoni u ta' atti delegati li ħadu post il-komitoloġija. U bażikament dan jinvolvi kwistjonijiet politiċi ktar mill tekniċi. Ovvjament issa rridu naraw x'tib ta' kwistjonijiet ħajġu trasferiti għand il-Kummissjoni u kemm ħaddu maddejja di proċedura aħna żviluppajna sistema ta' screening li permezz tagħha ċertu proċeduri legali linji gwida jew regolamenti ikunu soġġetti għal skrutinju u jinżammew taħt ċertu kontroll fir rigward ta' setat ta' kommissjoni. Ovvjament ħajkun hemm implikazzjonijiet politiċi hawnhekk. Hemm ċertu elementi politiċi wkoll illi iwaslu għal implementazzjoni aktar imħaffa ħaġa importanti għalina kif ukoll allinjament ma' trattat ta' Lisbona viżavi regolamenti differenti u direttivi u kol. Hemm bżon nżommu f'moħħna l-atti delegati, hemm bżonn nikkonsidraw din il-ħaġa mela għandna trasferiment tal-awtorità leġislattiva li hija limitata biss għal proċeduri leġislattivi li huma inqas importanti u hawnhekk u din ġifiri ħaġa li tiġi definita b'mod ċar daqsi kristall irridu naraw eżattament li ma ħajkunu dawk l-elementi illi ħanadduhom lill-Kummissjoni. Għandna hawnhekk proposti fuq l delegati u dejjem ħajkun hemm id-dritt tal-vito. Dana huwa ċar. Iżda ħajkun hemm sfumaturi differenti fir-rigward ta' dan kollu il-Parlament u l-Konsil apparti minn hekk ikollhom ukoll id-dritt. Illi jirrevokaw ikollhom id-dritt ta' revoka meta direttiva jew regolament fl-implementazzjoni ma jilħaqx lan partikolari li kellu f'moħħu l-Parlament. L-atti delegati u l-atti implementazzjoni huma modi kif wieħed jista' jipprovdi jew iħejji implementazzjoni adattata u ovvjament il-vol tal-Parlament huwa parti minn dan kollu u mill-proċedura kollha. Issa, fir rigward ta' l-artikli 209-291 dwar it-trattat tal-Lisbona u kif għandhom jitfasslu rapporti partikolari u l-prinċipji ta' kontroll u ta' skrutinju u l-komitati tal-presidenzi tal-komitati u l-proċeduri illi permess tagħhom jiġu implementati daw il-kriterji. Dawn huma affarijiet li qed jinsabu f'artiklu 209 tal-Setat tal-Lisbona iżda fl-2012 il-Konferenza ta' Presidenza għamlet proposta għal Konferenza ta' Presidenti tal-Kumitati propju dwar dan. Diġa semmejt jiena din il-kwistjoni partikolari u l-screening ta' dossiers leġislattivi il-mod kif il-proċedura mbagħad tiżvolġi għandu jkun hemm ukoll sistema ta' twissija bikrija sabiex il-Parlament u dawk responsabbli fil-komitati relevanti ikollhom tip ta' idea ġenerali ta' eżattament x'involvi dawlatti delegati fil-komitati u l-effetti tagħhom sa l-screening tal-konferenza tal-presidenti tiġi sottomessa. xar minn sir xar qabel u aħna hawnhekk fil-Parlament inkunu nistgħu nieħdu l-miżuri varji illi hemm bżonn jittieħdu sabiex l-atti delegati siru għatti ta' implementazzjoni għalhekk biex nagħlaq nixtieq ngħid illi l-ewwel nett jekk għandhom xi implementati għatti delegati jew għatti ta' implementazzjoni. Danna jiddependi mill-proċess ta' negozjati. U t-tip ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fil-fażi preparatorja fil-rigward ta' dritt tal-vito, per eżempju, kif fid-dossier, eccetera, din hija xi ħaġa illi għandna kopertura biżejjed tagħha għandna 74 dossier leġislattiv fejn l-atti delegati ittieħda deċiżjoni unanima dwarha u l-kollega l-Kadrawi Għandu bosta eżempji xistajati, per eżempju, mill-Komitat ta' Trasport, illi huma eh, eżempju tajjeb ta' dawn il-proċeduri partikolari. Grazzi ħafna, President. Il-lan ta' dan l-eżerċizzju huwa li nissuġġerixxu ċertu titjib fl-approċċ illi biex najtek il-parlament kollu kemmu b'mod kollettiv jissaħħaħ fir-rigward tal-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Dana kif diġà għal, mindu id-daħlet fis-seħħ tat-tat ta' lisbona aħna għandna 74 qasam leġislattiv li għalihom ġew applikati l-atti ta' delegazzjoni. Ma ġenerali, però jidher li qed isir dejjem aktar diffiċli illi dawn l-affarijiet ikunu miktuba iswed fuq l-abjad fit-test jew il-Kummissjoni ma tipproponijiex, jew inkella l-Kunsill joħda qatta bla ħabel kontri għal ħaġa Iġifiri aħna l-lur issa għadin id-dubitaw jekk il-trattat u xqed jiġi rispettat il-konferenza ta' presidenzi għalet illi rridu nagħtu attenzjoni partikolari din il-kwistjoni mhux kwistjoni teknika li xlażla bejn l-atti delegata delegati jew l-atti ta' implementazzjoni tfisser ċe il-Parlament eventualment jiġi involut, ikollu setat, ikollu dritt tal-vito, jew inkella ma jkollux, ma jkollu lebda seta. Għatta, la eventualment u la ġifija kustjoni politikament sensitiva ħafna fil-Komitat ta' Trasport u bla dubju inti president f'dan aħjar minn kulħadd aħna na tradizzjoni kif nittrattaw daw l-affarijiet kull ġimgħa il-membri jiena taw jew jirċievu newsletter dwar il-komitoloġija fejn jiġu aġġornati dwar kif qegħdin jimxu l-affarijiet il-kumitat ukoll jiġi mistieden. Ġifieri qegħdin ngħidu kemm il-membri ta' koordinaturi kemm il-kumitat kollu sabiex il kummissjoni tkun preżenti għal oqsma kollha, suġġetti kollha, x'naħsbu dan importanti illi inseguh mill-qrib. U mbagħad kultant żmien ikollna wkoll briefing notes min-naħa tas-sekretarjat u n-nis mis-sekretarjat tagħna jew rapporter relevanti jistgħu wkoll jiltaqgħu ma' esperti ma' laqat u kumitati oħra jekk il-President jidirlu li hemm bżonn. Għandna wkoll żewġ rapporters ta' komitoloġija li għandhom il wol ta' sistema ta' twissija bikrija anke għal kollegi l-oħrajn u kolli. Ġifiri, mela, xinu ma' problemi? L-screening ta' latti ta' implementazzjoni mhix dejjem faċli għaliex iġġin insibu ruħna ta' espressjoni ta' żmien. U għalhekk ħajkonna bżonn ta' monitoraġġ minn kmini u negozjaturi wkoll um, rapporter, ix-shadow rapporter, għaliex dawn ħafna drabi għad diffiċli ferm biex ikollhom l-atti delegati fil-bidu tan-negozjati u l-unika soluzzjoni li tibqa' għambat possibbli hi illi wieħed jipprova kemm jista' jkun iddaħħal kemm jista' jkun fil-leġiżlazzjoni infissa sabiex jikteb b'mod espliċitu l-affarijiet fil-leġiżlazzjoni u din ovvjament il-limitanna flessibilità. Dina bażikament idea fuq fuq ta' l-opinjoni tagħna x'aħna anki limitati minħabba n-numru ta' klim li nistgħu niksbu imma aħna l-essi anke li forsi nżidu xi punti oħra permezz ta' mendi tal-kollegi. Grazzi, grazzi Sinjura Meissner istak jaġbak. Danke għandi bajn Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja jien ukoll iż-żewġ rapporters, is-Sur Kun u s-Sur El Kadrawi. Issa, bimetu ieħor naqblu imma fuq l-atti delegati fl-opinjoni tagħna irridu nitkellmu dwar il-kompetenzi tal-Parlament l-ewwel qabel kollox fil-futur ukoll u anke meta nqisu kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-iżvilupp fuq l-innovazzjoni teknika. Għandu jkun hemm il-possibilità l-Parlament Ewropew li jkun involut f'dawn id-dokumenti għall-iżvilupp f'dawn l-oqsma. Anke il-nies li jkunu involuti u kemm ikun hemm Ehm, manifatturat, ecc. Dan kollu jrid jiddaħħal fil-proċess leġislattiv u xi ħaġa li m'għandix tiġi regolata biss minn tal-Kummissjoni. Ma jekk rridu ħajkun hemm bidla, xi tfisser? Xi tfisser f'teknoloġiji ġodda? Xi tfisser li jkollok xi ġdida? Irid ikollna flessibilità l-ewwel qabel kollox, imma fl-istess ħin. Iva hemm kwistjonijiet oħra, bħal pereżempju l-body scanners, scanners tal-ġisem fl-ajruporti, u kwistjonijiet oħrajn li huma ta' natura iktar politika jekk iddaħħalhom jew le. Umbagħad hemmhekk iva l-Parlament Ewropew irid ikollu rwol importanti fid-deċiżjonijiet f'kwistjonijiet jaħarqu bħal dawn. Allura naqbel 100% ma' dawk li semmew il-ko rapporturi rapporter stana. Aħna għanna rwol iktar imsaħħa permezz ta' trattat ta' Lisbona, għanna s-setat ta' autorita jedajem u għanna jkonna l-possibilta' u koll li n-negozjaw, li nitkelmu u nitkelmu jekk il-Kummissjoni toħroġ baffari differenti mill-li naħsbu li għanda toħroġ bija aħna, anke fuq kwistjoniet u bħal dawn. Importanti fuq is-setat istituzzjonali tal-Parlament Ewropew li nkomplu naħdmu f'dan ir-rigward. Is-Sinjura Kramer. Fisem, Sinjura Lechtenberger, nixtieq nirringrazzja l rapporters jien ukoll. Fuq il-delega tas setat leġislattivu, setat ta' implementazzjoni minnaħat tal-Kommissjoni għandek eh, 754 ruħ li għandhom drittijiet fil-Parlament Ewropew għandna seta ġodda fil-qafas ta' trattat ta' Lisbona. Għalhekk irridu għodu b'sebajnejn meta nkunu qed nitkellmu mal-Kummissjoni u meta jew jekk ikun hemm il-possibilità li l-Kummissjoni tipprova tagħmel aktar milli tista'. Għandha tagħmel dak li għandha tagħmel imma rridu qogħdu attenti għad drittijiet tagħna u l-awtoritajiet li ksibna. Diġà kellna esperjenzi negattivi fil-passat, pereżempju il ma nafux pereżempju jekk Eh, il-kwistjoni tal-likwidi, eccetera, l-assi likwidi, eccetera, kienieċ tamel sens dak iż-żmien. Jew le, imma anke għandek kwistjoni differenti li semmejt li ġew postposti. Aħna rridu li niġu marfa, rridu trasparenza sħiħa u rridu iktar skrutinju għal Parlament Ewropew. Ovvjament rridu nkunu nafu aktar, rridu nkunu nistaw jekk nistawx niddeċidu u meta nistaw niddeċidu u rritu nkunu konxi ta' kollox biex bekk nkunu parti mill-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Da kollu jinsab fil-qafas tal-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati li jinsabu fit-Trattat ta' Lisbona. Signora Foster, grazzi xi rimarki ġenerali ġenerali ħafna nies fi Brussell qed jistaqsu għala ninsabu f'din is-sitwazzjoni mid-dispożizzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Mhux minn tal-inqas għaliex hemm fema b'saħħitha li l-Kummissjoni qed tipproponi wisq atti delegati u atti ta' implementazzjoni milli setat leġislattivi. Forsi qed jitażnu xi diġis min jaf, ma nafx jien, imma ma nafux kif nistgħu jaħdmu u meta ma jkunux jistgħu temmu biċċa xogħol jgħaddu għal implementazzjoni. Din mhix aċċettablu hija xi ħaġa li qed narfu aħna bħala kumitati. Aħna fil-Parlament Ewropew konna iktar favur l-atti ta' implementazzjoni l-atti delegati, imma l-Kunsill iktar jipreferi l-atti ta' implementazzjoni imma l-iskrutinju jiġi mill-esperti tal-istati membri mod predominanti, u għalhekk hemm jisu il-sensazzjoni li aħna mhux qed inkunu involuti fuq it-traspożizzjoni meta l-affarijiet ikunu iktar jħarqu għax il-Kummissjoni tipproponi imma mbagħad mhix qiegħda f'pożizzjoni li tara li tiġi implementata l-liġi. L-Istati membri li jistgħu jagħmlu dan. Il-Kummissjoni però tittaħdem aktar biex tiżgura li dak li qed nagħmlu li dak li qed tagħmel tkun eh, biċċa xoll sura ta' nis li jkunu ħasbu fuqa u jkunu riflettaw fuqa. Naħseb li taċċettaw li dejjem ikun hemm bilanċ tal-setat biex naraw min għandu jagħmel xiex, imma l-linja u l-anija hija li fejn ikun hemm punt taħraq il-ċittadini rridu jkunu jafu eżattament min qed xiex il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni u mhux ikollok tgeġwiġija ta' ħafna setat u ħadd ma jaf xinu jamel xiex. Għalhekk aħna fid-DJs ridu noqogħdu aktar attenti naħdmu iktar bir-reqqa x'qed jiġi fil-kumitat tagħna bħala xogħol u naħseb li rridu nirriflettu aħna aktar u l-proċess kollu kemmu irid jiġi rivedu u jkun aħjar. Grazzi. Is-sur Wolnik, jgħid il-President, fisem il-Kommissjoni. Iva, fissem il-Kommissjoni, nixtieq ngħid li aħna naħsbu li din hija okkażjoni tajba li nixtarru tal-imiet minn l-esperjenza li kellna sissa u li aħna għandna esperjenza relativament tajba fuq din is-sistema ġdida. Adottajna xi sittin għatti delegati sissa u ma tantx kien hemm wis problemi fuq dan. Anzi, riżultati tajbin ħafna. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet. Iżda ovvjament hemm ħafna konflitti fin-negozjati leġislattivi dan nafuh. U hemmhekk il-Kummissjoni x'tagħmel tinsisti fuq kemm rrid ikun hemm legalità fuq id-dispożizzjoni ta' trattati meta nagħmlu differenza bejn l-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati. U niżguraw li ma jkunx hemm konsegwenzi legali fuq l-att ta' implementazzjoni. Mbagħad il-Kummissjoni ovvjament tittadotta il-pożizzjoni. Imma fuq il-kwistjoni ta' trasparenza nixtieq ngħid li meta nħarsu lejn l-atti ta' implementazzjoni regolament ta' komitoloġija jistabilixxi b'mod ċar lim informazzjoni trid tiġi pubblikata u tan liema għandha tiġi trasmessa lill kolleġislatur permezz tal-reġistru ta' komitoloġija. Issa għandna l-esperjenza permezz tal-istat eh, permezz tal-atti delegati fejn il kummissjoni tkun qed ħejjela delegati tagħmel dan konsultazzjoni mal-gruppi ta' esperti mod partikolari u meta jkun hemm il-possibilità l-informazzjoni kollha, d-dokumenti kollha jingħaddew lill gruppi tal-esperti u minnu fih jgħaddu wkoll lill-Parlament Ewropew ukoll. Bekk il-Parlament ikun jista' jistaqsi lill esperti jew ikun mistieden għal dawn il-laqat tal esperti Kentejn fuq l-argument li nisimaw darba wara l-oħra fuq l-inflazzjoni bħalli kieku ta' setat li l-Kummissjoni edha tipproponi fil-proposti tagħha għall-atti bażiċi. Aħna m'għandniex l-impressjoni li dan huwa l-każ u waħda mir-raġuni ta' din is-sensazzjoni fost xi wħud tista' tkun li qabel it-Trattat ta' Lisbona kien hemm prassi li mhux dejjem tkun qed timxi itra bitra mal-setat il-ġodda x'kien hemm sistema aktar antika. Immissanna l-artiklu 290 fit-Trattat tal-Lisbona li jistabilixxi fiċ-ċar kull qatt bażiku xirrit ikollu, rrit jiddiskrivi fiċ-ċar il-kontenut, l-ambitu u l-an ta' kull seta leġislattiva. U għalhekk għandek atti leġislattiva issa li huma iktar dettaljati u għattara tara iktar u iktar setat leġislattivi. Imma meta tiflihom sow tkopri dak li fis-sustanza kien jasir iktar eh, leġislattivi mhux daqshekk dettaljati minħabba li ma kienx hemm trattat tal-Lisbona. Grazzi ħafna, jgħid il-President, rapporters jixtiequ jitkellmu, Iva jekk jogħġobkom fil-qosor imma. Iva fil-qosor nixtieq nappella lill-Kummissjoni li tinkludi kemm jista' jkun possibbli l-atti delegati iktar mill atti ta' implementazzjoni, għaliex speċjalment fi trasport jidher li ħafna affarijiet li jidru bħala tekniki tekniċi ħafna isiru f'ċertu punt politiċi ħafna u naħseb il-Kummissjoni tintegra dan fil-proposti tagħha f'ħsibijiet tagħha. Intikom eżempju, bħalissa jiena rapporter għal ftuħ tas-suq fil ferroviji u qasam tal-ferroviji u bajt sorpris nara li l-kriteri biex tistabilixxi bilanċ ta' kontrat pubbliku ta' servizz pubbliku dan il-kriteri u mill-Kummissjoni mill-atti ta' implementazzjoni. Qed nitkellmu dwar revizjoni ekonomika tal-settur ferroviarju kwistjoni politika ħafna u sorpris li affarijiet bħal dawn jistgħu jiġru għalhekk ħana ressaq proposti biex nerġgħu ndaħluha fit-test tal-leġislaturi. Iżda dan huwa eżempju wieħed biss, hemm ħafna iktar eżempji bħal dawn u għalhekk irridu nqogħdu b'sebgħinejn għaliex inkella jkun hemm inċidenti fil-futur. Il-President, il-rapporter liħor tixtieq tajt kantejn, Iva, grazzi President, jiena verament kuntent li il-kollegi jaqblu ma dokumenti u femu li rridu nżommu ma seta tal-parlament, seta ġodda li kiseb u ser nżommu ma din il-pozizjoni specialment biex nafsu ħalli konnektar atti delegati imma importanti li nqisu li x'inhuma l-effetti u x'effetti ser ikun hemm fuq is-soċjetà, għall-urbanizzazzjoni, għall-ambjent, ecc. Jekk dan isir, allura l-politika Ewropea tkun waħdek ta' rikonoxxuta. Nfakkar li l-iskadenza l jen 19 ta' Ġunju fl-Ofsenar, il-vot fil-Kumitat Tran 5 ta' Settembru, vot fil kumetat Ġuri l-14 ta' Ottubru. Imma l-ewwel data skadenza l-emenda hija 19 ta' Ġunju f'nofsinhar. Grazzi. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-emenda direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli u li tiġġedded bidlen diretta fl-użu tal-art, l-ajluk. L-Onorevoli Sabin Wills. Grazie ħafna, President. Wara l-laqa ta' Shadows il-ġimgħa li għaddiet f'Strasburgu, illum qed nagħtu ħarsa lejn li niflu l-emendi. Hemm disa emendi ta' kompromess li ressaqt u se nipprova nikseb informazzjoni minn gruppi differenti propju fuq dan. Nixtieq li nżomm il-limitu massimu ta' 5% mhux għal żieda hemmhekk għaliex aħna tal-fema li nistgħu nitilfu il-fiduċa tal-imprizi jekk ma nwaslux żieda. Imma l dawk li jaħsbu hekk jiena ngħidilhom li huwa importanti li jkollna fiduċa fuq affarijiet bħal dawn biex nappoġġaw il-biokarburanti ta' tieni ġenerazzjoni. Bekk ma jkunx hemm bidla tal-art tal-użu tal-art fejn mhux meħtieġ, dan jista' jkun kompromess L-emendi ta' kompromess m'għandhomx il-mira li jibnu il-fiduċa jew stennijiet żejda fl-industrija, anzi l-kontra, għandhom ikunu jusa bħala linji gwida għal riċerka u iħarsu għal promozzjoni tal-biokarburanti f'dan il-mod. Fuq il-kompromessi nixtieq ngħid li il- mira ta' 10% fuq livell ġenerali mid-direttiva tal-2009 ta' 29 mhux ser tinbidel Hemm numru ta' membri li jixtieq jiraw żieda ta' 2% tal-limitu għal biokarburanti ta' tieni ġenerazzjoni biex tkun inkluża, iżda kiena nixtieq ngħid li rridu niżguraw li ma narawx prassi tas-soltu u kollox jibqaddej bħalli kieku xejn, imma rridu nagħtu ħarsa li limitu massimu possibbli ta' 5%. Irridu niżguraw li dan jitqies u jinżamm fuq medda medja u eh, twila ta' żmien u rridu niżguraw li dan isir b'mod iktar favor l-ambjent u b'mod iktar sostenibbli kemm jista' jkun. Kollegi, f'dan il-kumitat jiena nixtieq nisħaq fuq dan il-punt partikolari pala opinjoni tal-kumitat biex bekk ikonna approċċ aħjar u bekk niżguraw li lajluk il-bidlen diretta fl-użu tal-art timxi fid-direzzjoni li għandha timxi. Nifrankaw l-enerġija, il-Kumitat tat Trasport diġà esprima ruħu fuq dan u bekk ikonna wkoll elettriku disponibbli għal l-industrija. Il-problema fil-kontribut hija li rridu ntejbu il-livell baxx ta' kontribuzzjonijiet tal-elettriku biex bekk nżommu limitu massimu ta' 10% u dan iksbuħ permezz tal-innovazzjoni teknoloġika. Bekk ikonna kontribut proattiv għal kumetat mexej fejn il- kwistjonijiet tal- tnaqqis tal-biossidu tal-karbonju bħala emissjonijiet mill-vetturi hija xi ħaġa li għandna nindirizzaw ukoll. Grazzi l-Onorevoli Venjo. Grazzi President. President. Signora Parnio, Messur Parnio ma setax ikun għaw għalek ħanaqra il-diskors tiegħu. Nirringrazzja l-Vils għaliex skont il-test tal-kollega tiegħi jidher li ħadem tajjeb mar-rapporter jidher li m'hemmx wis problemi. Ġil ressa emendi fuq tliet miri biex jiżgura li l-investimenti li saru fil-biokarburanti jinżammu garanzija għal futur u nħarsu li l biokarburanti u nagħmlu restrizzjoni għalihom. Nħarsu li l-appoġġ għal limitu massimu ta' 5% fuq il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni imma bħarsa wkoll għall-ammont ta' 10% li jintlaħaq sal-2020. Hemm il-kompromess fuq il- 111 li jressa il- eh, l-skadenza mill-2014 l-2015 biex ikun hemm tnaqqis ta' 60% mill-enerġija li tiġġedded meta mqabbel ma' dik tradizzjonali. Anke fuq l-infrastruttura eżistenti kwistjoni li jkollna tnaqqis ta' 35% sal-sena 2017. Anke viżavi l-proposta tal-2018 minħat il-Kommissjoni. Il-gruppi politiċi jaqblu kollha fuq dan il-kompromess u naħseb li l-kompromessi erba' u disa ikopru din l-emenda biex bekk jiżguraw li dan it-test eh, ikun imħejji so. Għanna l-punt 2.2 C eh, IEE e, kif ukoll 129 fuq il-kwantità tal-biokarburanti għall teknoloġija li tiġġedded fil-settur ta' teknoloġija tnaqis ta' 2% ta' biofuels fis-settur tal-teknoloġija li t-tiddaħal sal-2020 u għalhekk rizorsi oħrajn taħt l-enerġija li t-ġeddet eh, l-PPE kontra l-limitu massimu ta' 5% tal-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni mentri l-ħodor jistgħu jaċċettaw lan ndaħħal fil-kompromess. L-għaldejder li m'għandhomx riservi U għalġil il-futur ta' dan l-an ta' dan il-limitu massimo ta' 5% hija xi ħaġa li nistgħu nappoġġaw imma mhux ċert. Fuq il-kompromess ta' emenda tlieta li biddel il-koeffiċenti multipli li ġew suġġeriti minn naħa tal-Kummissjoni rrit li l-koeffiċjent 2 isir 1.2 Umbat hemm talba u wkoll għall armonizzazzjoni Ewropea għal problema tal-frodi fil-komposti fejn eh, hemm estensjoni. Bekk l-idea ta' 10% l settur ta' trasport l enerġija li t-ġeddet tibqa' ħolma maħna rridu li t-twetta, u għalek rridu li nkluduwa fil-kompromess. L-artiklu 5.3 jamenda Eh, l-artiklu 5.3 huwa emenda li tirreferi għall-approċċ li jrid ikun iktar realistiku biex nħarsu lejn il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni. Xi ħaġa li nistgħu naqblu magħha. Kompromess numru 6 Jikopri l onest 2.3 għandu x'jaqsam mal-materjali li jistgħu jikkontribwixxu għal irda tal-foresti u tas-siġar din titneħħa u din l-emenda tiskludi iż-żejt mill-palm. U dan jekk inkomplu ninkoraġġuh iwassal għal konsegwenzi diżastrużi madwar id-dinja. Aħna rridu aktar alternativi tajbin u nistgħu nappoġġawha. Kompromess seba jkopri l-premessa ħamsa u jbiddel it-termini biex idajje fil-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni. U anke l-aspett tal-ajluk il-bidla indiretta fl-użu tal-art hija xi ħaġa fejn is-sussidji rridu nindirizzawhom ukoll. Hemm l-impenji wkoll fuq il-biokarburanti u riċerka tal-biokarburanti li m'għandix tikkompoti mar-riċerka għall-ikel. Biex nagħlaq il-kompromess disandu taqsam mal-premessa sitta Din l-emenda tajt li rrid ikun hemm iktar attenzjoni għal biokarburanti ta' tieni ġenerazzjoni u ninkludu wkoll l-effiċenza fil-kaloriji, bħala kaloriji. E, il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni għandhom jitnaħħu bil-mod il-mod m'għandhomx jirċivu iktar sussidji sal-2020 u dan huwa l-sommarju tal-kompromess, għall-emendi ta' kompromess. Grazzi l-Onorevoli Bilbao. Grazzi ħafna President, b'mod ġenerali, xtaqt najt li aħna negozzajna ma' rapporter u hemm żewġ kompromessi li aħna ma naqblux miegħhom numru 2 u numru 8 u dana għaliex ma naqblux ma' percentax tal-5% li naċċettaw emenda li ġiet ippreżentata mill grab tagħna aħna nkunu mbagħad iktar lesti napprovaw il percentax ta' 7.5%. Ħanispjega daqsxejn illi il-grupp tagħna jifhem li hemm bżonn nagħtu iktar ċertezza legali lil dawk intraprizi li investew fl-Unjoni Ewropea anki l-imposta politiċi Ewropea sabiex ikun hemm iktar biofuels li nifmu jew nireferu li bħala dawk tradizzjonali u għalhekk il-pożizzjoni tal-emendi tagħna l-ewwel net għandha x'taqsam ma' dan l-argument. It-tieni net aħna nifmu li hemm bżonn ikun hemm percentaġġ, iżda percentaġġ ta' 5% iwassal għal tnaqqis sforzat tal-biofuels u jieħna naħsbu illi Il-rapporter ma diċa ġunżan il-rigward il-percentaċ li jista' jagħmlu li iwaqqaf l-ispinta tal- l-izvilup ta' industrija alternativa li ġbmot awtomatiku mbaħt nitilfu il-fiduċja kollha fiha. Għalhekk naħseb li hemm bżonn li nibqgħu aħna nħarsu lejn il-futura lejn il-biofuels alternattivi ma nżommu ċertezzi legali għal dawk li kienu diġà investew sabiex javvanzaw f'dan ir-rigward. Apparti minn hekk jiġifieri viżavi il-biofuels naħseb li hemm bżonn ukoll nisħu mod partikolari fuq dawk li jistgħu jiġu ġenerati mill-residwi. U hemm bżonn li dana u naraw b'mod koerenti anke mal-politika tal-ġerarkija li aħna approvajna f'rapporti oħra tal-Parlament Ewropew fil rigward tal-argument imbagħad tal-użu indirett tal-art tal-ħamrija u kol meta nitkellmu dwar il-forestazzjoni jew l-użu eċċessiv tal-art 20% tal-art fil-qasam ta' fil-qasam Ewropew mhux qed jintuża u aħna qegħdin nużaw biss 0.2% tal-art agrikola fid-dinja għal biofuels u għalhekk l-effett tal-deforestizzazzjoni naħseb li U argument forsi mhux daqshekk preċiż u korrett hemm fatturi oħra fuq livell mondjali illi waslu għal eh, deforestazzjoni. Fosthom pereżempju in-nixfa illi ma jissemmam kien dal-argument qatt ma smajnieh dal-argument għal nixfa Xtaqt ngħid ukoll li l-kwantifikazzjoni tal-użu dirett. aħna provajna nirrevedu, nfittxu, nindagaw u koll rapporti differenti, opinjonijiet u perspettivi differenti u għalissa kif naraw aħna l-ħagġa għada biss valutazzjoni teoretika għalli xem ħafna informazzjoni xjentifika kultant konfliġenti u koll u għalħak diffiċli li wieħed biex joħroġ pożizzjoni fissa hemm ċertu riski li wieħed jieħu deċiżjonijiet għaliex ma nafux dejjem se jkun il-konsekwenzi u jistaw ikunu konsekwenzi konsiderevoli u koll għal-futur ta' din l-industrija għax tilkom l-informazzjoni bħalissa li teżisti hija biss waħda eh, pjuttost eh, ipotetika. Fuq eh, iż-żieda tal-prezzijiet li huwa argument ieħor li semma, naħseb ikun aħjar kieku għamlu analiżi aktar stretta aktar rigoruża sabiex naraw jekk l-użu ta' dawn il-biofuels tradizzjonali kienu xtassew il-fattur li wassal għal dan. Issa l-emendi tagħna ħajimxu fl-istess eh, direzzjoni ta' dan il-li għadni kif semmejt issa. Grazzi. Mr. Taylor for the... Grazzi ħafna, Sur Taylor, għal-ħodur. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Signora Wills, għall l-approċ kostruttiv tijak meta fassal dan ir-rapport. Naħseb kwistjoni komplikata ħafna, iżda xorta waħda jiena nħoss li sibna twil tajjeb. Irridu niksbu bilanċ tajjeb bejn l-użu tal-biokarburanti u l-ħtiġijiet ta' trasport tagħna. Speċjalment naraw kontra eh, ċertu argumenti kontra t-naqis tal biosidu tal-karbonju fil-qasam tal trasport. Il-ħodor ovvjament minn qalbhom ħajnaqsu eh, eh, daħlu kwalinkwa kont li għandu xaqsam ma lajluk f'kwalinkwa direttiva tal-enerġija u f'kwalinkwa kejl tal-emissjoni ta' kemm joħarġu emissjonijiet. Qed naraw ċertu produzzjoni ta' għalf li għatwassal għal iktar biossidu tal-karbonju, iktar minn ċertu biokarburanti li supposta tiħdu post dawn it-tip ta' missjonijiet u dawn it-tip ta' għalf. Għalek ċertu sussidji pubbliċi qed ikollhom effett fejn joħolqu distorzjoni fuq is-suq. Kemm għall-alf, kemm għall-ikel, kemm ukoll għall-biokarburanti. Qed jgħidu li 37 miljun ettaru ta' artijiet inħaznet għal produzzjoni tal-biokarburanti u s-sigurtà tal-ikel u l-prezzijiet tal-ikel ġew affettwati negativament. Kompromess seba jirreferi għal 10 biljun euro bħala sussidji kull sena li jiddaħlu fil-produzzjoni tal-biokarburanti. -bio, u jekk ma jkunx hemm bidliet, hemm spekulazzjoni li kważi kull produzzjoni tal-biokarburanti sal-2020 ġejja mill-luċuħ ir-raba, elejja li jitkabru fuq l-art, fuq il-ħamrija biex bekk eh, tissodisfa ħtiġijiet tas-suq tal-ikel u tal-alf. U għalhekk għandek l-importanza tal-ajlak tal-bidla indiretta fl-użu tal-art għax hija determinanti meta tqis l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra, din essenzjali u nixtieq li tiddaħħal fil-proposta. Is-sem tal-bioliquidi u biokarburanti prodotti minn ċereali u eh, elejje li jkunu b'ħafna lamtu, zokkor u żejt għandhom jitqisu wkoll għal limitu massimu ta' 10%. fil-mija. Naħseb li dawn għandhom jiġu limitati għal 3%. Il-direttiva tal-kwalità tal-karburanti għandha eh, tqis koll il-biokarburanti li jintużaw eżempju fl-avjazzjoni u tħeġġeġ ukoll il-produzzjoni avvanzata tal-biokarburanti. Sudisfatt minn kompromess numru 5 fejn is-Sinjura Wills qed tgħid li ser eh, titwaqqaf is-sussidji ħaj jitwaqqfu s-sussidji għal dawk il-biokarburanti li ma jnaqsux 100% l-emissjoni tal-biossidu tal-karbonju u jintużaw għal dawk l raba minn flok għal produzzjoni tal-ikel u l-alf. Grazzi l-Onorevoli Foster. Grazzi President. Kull ma ħanajt huwa dak li qed meta kellna dibattitu taftu fuq dan. Jiena naċċetta 100% li aħna per kumitat ta' Trasport ta' tinħarsu l-aqwa model qoddim għal forum ta' korburanti differenti, trasportana, eccetera. Imma għal dan il-rapport għandek bżon PhD biex tifhem dak kollu li qed tajt Sinjura Balba u Barandika, kellha raġun 100%, fil-mija, imma aħna għandna mowġa ta' informazzjoni kemm hemm ettari li huma liberi, kemm għandna informazzjoni dwar kemm irridu nkunu konformi bħala negozji ma' dan għandek direttiva proposta li għandha x'taqsam mal użu tal-art. Imma fil-verità mhijiex titkellem fuq hekk, għax tefra ħafna direzzjoni differenti. Hemm kwistjonijiet ta' konformità diġa eh, l-industrija u l-trasport irridu jkunu konformi magħhom diġà u m'għandux jaqsmu xejn mal-Komitat ta' Trasport u allura ma jistax nifhem x'qed jiġri għax qed irkun bżonn ta' konformità ma' kull tip ta' regoli diġejjin minn kull imkien anke minn Kumitat tal-Ambjent. Imma jiena jidhirli li l-kwistjoni fondamentali hawnhekk hija isek għandek il-kwistjoni fej inti titlaħħaq malla ma xitan Allura, eh, ħafna rizorsi, ħafna flejjes, tittara kif ħat indirizza fejn, per eżempju, il-karburanti tradizjonali jiebu għal kollox u tittisserraħ biss fuq il-biokarburanti. U jisna għet neħxu fisħab u għet niprofu najdu li kollox għaddej wartu imma din redikola, eżis ħbib għax dak li aħna huwa li aħna qegħdin fidejn min qiegħed fil-kummissjoni bil-qiegħda ċiċċebeq imma jagħmel xejn alla biss jaf kif ħajlaħ l-ħbib tagħna fl-industrija Għalhekk qed insemmi din il-kwistjoni, jiena semmejta fid-diskors taftuħ meta tkellimna fil-kumitat, jiena għandi l-opinjoni tiegħi minni xientista, għandi l-enfasi tal-biokarburanti u madwar l-imħija oħrajn fid-dinja. U ejja ħanżommu mal-aġenda favur l-ambjent fl-Unjoni Ewropea, tista' tfisser li ma jkunx hemm biżejjed produzzjoni tal li għax ma jkollniex biżejjed raba għal fl-Ewropa, imma x'interessana l-importanti li nżommu mal-aġenda Ewropea u nkunu bil-aqal. U allura Skużawni li qed nkun verament ċinika u għet nezaġera xi ftit hawnhekk, imma iva ħares lejn rapporti flejtom fittext il-biokarburanti u tajjeb nil-ixtiq taħlita tal-enerġija naqbel le għandi ħafna rezervi, ħafna tħassib, ħan nivvota favur kontra, laqqas alla bisma jaf fej ħan nivvota, imma irrit nkunu li irrit ikonna opinjonijiet, irrit nqisu kollox, irrit nqisu l-affarijiet li għandhom xjaqsma ma' trasport, imma rridu neħdu il-pjaneta, rridu neħdu ħsieb l-emissjonijiet, imma ippermettuli ħafna drabi ħella taħin, hemm il-direttiva tal-iskart, hemm ħafna raffarijiet miktubin tekniċi u ħafna drabi għandek bżonn saħan sitra PhD biex tifhem eżattament x'hemm miktub kif qedtilkom. Għada ser ikonna l-vot, verament ħajkun fascinanti, alla biss jaf se joħroġ minnu, imma mbagħad naraw il-Kumitat tal-Ambjent jiddeċidi jekk joġobx Eh, joġbux dak li noħorġu bih aħna. Nieqaf hawnhekk. Got a point of order. I just wanted And the point of order. Jieti sur Taylor. l agenda hekk msejħa ħadra favur l-ambjent ma naħsibx li tserraħ fuq nies li tmuta bil-ġuħ. Ma ndibżon lezzjoni fil-Green Agenda, jiena naf li hemm ħafna favur l-ambjent, ħafna kwistjonijiet tal-ħodor, kellna bżonn partiti tal-ħodor biex nitkellmu fuq dan il-kwistjonijiet. Il-President, jekk titkompli fuq din inqas taqbil fuq il-livell tar-Renju Unit, ngħaddilek il-mikrofonu. Sur Benjon. Kwistjoni ma tqajmitx qabel, jiena kont xejtar ta' dan id-dibattitu għax kont ħerqan l-lesti l-lista tal-votazzjoni fuq dan is-suġġett u li sija u nofs il l-biċċa xogħol u nammetti li jena għandi dik il-PhD li semmiet il-Sinjura Foster u xtaqet li għanda u nishtiq nammetti li jena president u koll tal-proġetti ta' riċerka u liktar wieħed awlini bħalissa huwa fuq il-carbon footprinting ta' eh, tal-biokarburanti imma fuq lajlu kaħna qed naraw il-proġetti ta' riċerka, qed nagħtu ħarsa lejn modelli differenti. U naħseb li anke fuq lajlu hija xi ħaġa inevitabbli kif tidher bħala test leġislattiv li ħaj uħroċ minn dan kollu meta niġu biex nadduha fil-plenarja u anke fit-trialogi. Iżda Kull reċerkatur li jena naf li qed neħdem fuq din il-kwistjoni qed jgħidilna li din lajluk mish lesta għal lan leġislattiv. Għadda xjenza bikrija ħafna u għattin bidel sena wara l-oħra. Għalhekk għanna żewġ pożizzjonijiet nistgħu nieħdu jew ngħidu li mish lesta għall lan leġislattiv u għalhekk inħallu 10 snin oħra qabel indaħluha, jew inkella nistgħu ngħidu meta tkun inevitabbli rridu niżguraw li tiddaħħal b'mod flessibbli. Il-problema hija din, jekk tpoġġiha b'mod flessibbli ħadd inbidel minħabba kampanji populistiċi, jew ħadd inbidel minħabba xjenza tajba, ħabba evidenza. Ma tantx jinfiduċu, sax sissa dibattitu speċjalment tal-Parlament kien ma kienx raġevoli loġiku ma żamx mal-fatti. Kien dibattitu populistiku immexxi minn NGOs u mhux ibbażat fuq fatti xjentifiċi. But uh, so that's that's I look I think it probably end up will be in there. Pero dan per a dialogu, però eh, approċ negativ jista' jkun li forsi naċċettaw, però niżguraw li s-sitwazzjoni se tkun flessibbli. Mhux faċli nkunu nafu, għax bla dubju għadha aħna maħniex lesti għadna. Fuq il-miri li jġeddu għanna namluħom 5% ma nafux. Aħ ah, diġa, aħna qed niproduċu is-7% tal-biokarburanti eh, tal-ewwel ġenerazzjoni fil renju Unit. Jekk aħna nniżlu għasa 5% jew anki 3% kif qed jiġi suġġerit, inna 15 sena inħedġu s-settur privat biex jinvesti u issa qegħdin nerġaw nbidlu idejna eh, l-ideja tagħna u qed ngħidu illi dan kollu kien ta' xej. Għaliex maħniex nużaw. Id-darba li jmiss li nippruvaw aħna eh, nħeġġu l-settur privat jirrispondi għal eh, għal rakkomandazzjonijiet tagħna se jgħidulna biex eh, sajduna li mux se jismawna, għax eh, mem nebda sens li natuħom eh, direttivi u bat imbidlu. Eh, tkun ħagġa tajba naturalment kikun nibbazaw kollox fuq it-tassa taxxa fuq il-karbonju, għadora se qed imbidlu il-miri, għandu jkollna miri għal biokarburanti ta' tini ġenerazzjoni. Però jekk dana jiġri, probabbli mhumiex se mhux se jkunu pozizjoni li produċu l-wieħed fil-mija sar 2020 fil-fatt il-futuru u għem, però eh, il-teknoloġiji li il illum u hemm diġà eh, sinjali ta' eh, pjanti kommerċali li qed jagħmlu profitt. Però da kollu jiddependi mill-multipliers. Jekk nispeċaw mira ta' 2.5% għal biokarburanti tal-, tal tal-tini ġenerazzjoni u bat multiplikatur tal-erba darbiet dak jesan naslu għal 10%. fil-mija. U f'dan il-kas se neħi kull ma jibqa għal biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni. Allora rridu nħodu attenti. Ma nivutawx għal żewġ affarijiet li huma fil-fatt alternattivi li meta wieħed ipoġġew flimkien iwaslu għal politika stupida. Irridu ninformaw ruħna naħseb illi għat bisejja tista eh, tħabat il martel jek trid ma jek trid nista' nitkellem anki għal setejn oħra. Eh, tkun diffiċli għalina nisimgħu għal satej u nofs. Wasal is-sur Borisov mill-IPP u mbagħad għandna sur Kramer. U mbagħad nixtieq nagħlaq din id-diskussjoni. Il-warlos nar eh, tajjeb, President, aħna gruppi Eh, mill-Bulgarija u eh, kellna problema mal-bdiewa tal-Bulgarija u għalhekk wasal tard. Eh, għandu jkollna xi ħaġa li nistgħu napprovaw u jekk għandna bżonn ta' kompromess irridu nkomplu b'dan id-dossier nemmen fuq il-fatturi multiplikanti jiena naħseb illi Dak li qed nagħmlu huma li niġġustifikaw l-10 fil-mija billi namlu mossi folots. Għax kull meta aħna se namlu multiplikazzjoni bitnej u berba se naslu għal riżultat kbir ħafna. Emżon bil-fors nsibu kompromessi biex inkunu nistaw naslu għal ftejm. U għalek qed niproponu 2%. U l punt li aħna ma nistawx naqblu fuq u sissa l-inqas aħna qed nistennew risposta hija is-6.5% uh, għal uh, livell massimu. Bħalissa għandna kważi l-5% rridu nagħmlu livell massimu uh, u mhuwiex raġonevoli li nużaw din iċ-ċifra għal dastant aħna nħossu jekk ikonna livell massimu ta' 6.5 nistgħu anki naċċettaw il-fattur ta' moltiplikazzjoni. Inkella ma jkun hemm lebda raġuni li namlu sagrifiċi jekk ma jkonna xej bħala ritorn. Mm, għal daqstant inħossu illi 6.5 fil-kompromess tal-lum eh, nistaw naċċettaħ inkella se nevutaw kontra. Grazzi. Istu Kramer, jina niftakar istrazzjoni li kanna ċar snin illu bej Jina kontat illi il-bidwi tal-lum se jkunu xejk ta' għada u naħseb illi fil-fat wieħed jista jagħmel ħafna flus bil-biokarburanti. U aħna nafu li l-20% ta' biokarburanti ma' dinja kollha se jwaslu għad deforestazzjoni. Jina ma nafx politiċi li għajdu li dinja dej tajba. Ejan naqtaw il-foresti koll. ħatmu għat jgħajt li dinja ħagġa tajba, ħatmu se jipromovija di. E, e fejn il-garanzija? Illi e, ħatmu e, se jgħamil abbus ta' din il-situazzjoni. E, u ma rridux laqas li naslu għal biex natu karburanti għal karozzi u flok ma niproduċu ikel. Is-sor Andreas Tuzak. Grazie. mil komissjoni Ewropea. Et nifem li diskussjoni edha tisħon. U għam ħafna konfuzjoni fu il-ċifri eh, responsabilità, limiti u ċifri massivi. Nishti fil osor nispiega eh, il-għala E, e, Ipropon level massimo ta' 5% u għaliex għadna naħsbu li den l-aħjar ċifra. Għaw xie kellima hawnhekk illi jaqblu illi x-xjenza tal-ajlak issa madix tifla zaħira, pero għadha miex matura bizzejiet biex tkun zgura. U għalhekk il-Kummissjoni ħadet il-pożizzjoni illi għandna bżonn ta' approċċ illi ma jiddependix fuq kalkoli. U għalhekk proponit dan il-livell massimu ta' 5%. Nibdew fejn il-katina ta' kawzalità tibda madwar ajlak u l-ispostament tal-ikel u sħana. U għalek aħna wasanna fil-5% għax din hija l-miżura l-iktar effiċenti u robusta biex nillimitaw il-emissjonijiet tal-ilak. Mbagħad nixtieq nitkellem fuq il-kontribuzzjoni tal- alternativi differenti biex niksbu dan il-5%. Hemm ħafna konfużjoni hawnhekk. Jekk aħna nemnu ir-rapporti e- e- nazzjonali tal-Istati membri u tal-pjanita enerġija li tiġġeddet, nirċevu sinjal illi il-biokarburanti u e- l-enerġija eh, alternativa se jkollha rwol sal-2020. U huwa fl-interess ta' kulħadd li dawn l-alternativi ikunu jistgħu jikontribwixxu anke iktar. Bħala ċifri, e l istati membri jistennew 1.5% minn dan il-10% illi jiġu minn biokarburanti avanzati u 1.4% mill-elettriċità eh, li tiġeddet fit trasport l-iktar fil-ferrovija, però anki eh, fil-vetturi ta', ta toroq. Għal da stat qed naraw li għandna terz kważi li ġejjin minn dawn alternativi dawn alternativi. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija li jekk aħna morru lej livell massimu li huwa eh, eh, ta' 7% minn kun qed nagħmlu xejn fil-lajlak. Hawnhekk huwa każ fejn nagħmlu aħna business as usual. Il-għajlok hija gravi ħafna l-emissjoni jekk ikunux 55, 52, 35 jew 45, er- anki jekk naċċettaw l-istimi, l-ILOC hija importanti eh, wisq biex ma tiġix ikkalkolata. Uh, <laughs> Nawguralkom fortuna għal vot ta' għada. Ma nerċa likom. Grazzi. E, Signora Wills, nixtieq ringrazzja l-Shadows mill-gruppi kollha kanu approċċ kostruttiv ħafna għal eh, dan la bozz daqshekk diffiċli u l-opinjoni illi aħna qed infasslu eh, fuq. Aħna ma nistawx naċċettaw business as usual, naħseb, u għal din raġuni jiena nixtieq eh, inkompli insostni l-5% forsi rridu naraw kif nistgħu namlu xi ħaġa għal IPP e u għall alde biex ikunu jistgħu jaċċettaw, ikunu jistgħu jintaqgħu magħna nofstriq biex ikunu jistgħu jivutaw favur u mhux kontra biex fuq dan il-punt partikolari tal-ILUC illi dejjem rajnija bħala konsekwenza naturali tal-użu tal-biokarburanti forsi nistaw nużaw din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, kif għadna għada fil-Komitat ta' Trasport, se nivutaw għada u fil-Komitat tal-Ambjent fl-10 ta' Lulju. Grazzi, ta' da, issa, il-punt li mis e opinjoni oħra li se nibatu l-Envi. Ah, verament jina sorpris kemm indumu fuq niddiskutu fuq l-opinjoni tal-envi u mhux fuq u mhux fuq il- Eh, emendi. Sur Kuxkieri, il-mikrofonu tijak. Bon ġenerali kif eh, għat fil għam preċedenti tal-dar il-Kumitat, din id-direttiva ma t-reprezenta l-ebda kustjoni kontroversjali. Il-Kommissjoni Ewropea ħasset il-bżon li taġġusta din id-direttiva f'kuntest ġdid politiku, legali kif ukoll tekniku. L-intenzjoni ta' kummissjoni li b'dawn l-emendi f'qafas leġislattiv tillimita limitaw tindirizza nuqqasijiet ta' proċeduri jiġifieri l-screening, il-kwalità u l analizi fl-istima tal-implatt fuq l-ambjent kif ukoll ir-riskju tal-inkonsistenzi fil-proċess ta' valutazzjoni. Fil-kwalità ta' rapportier jiena nappoġġja din id-direttiva tal-Kummissjoni u l-bidlit proposti f'din id-direttiva u minkejja li għandi apponjani favur ħassejt xorta li hemm ċerti aspetti żgħar ta' din id-direttiva li jistgħu jiġu imtejba kif ukoll indirizzati. Fil-fatt dan ir-rigward kif semmejt anka fil-laqa preċenti dan il-kumitat e, ressat diversi emendi għal din id-direttiva u li dwarhom tkellem fid-dettal fil-laqa preċedenti tal-Kumitat kif għatt iktar qabel. Għal din l-opinjoni rċivejna 68 emenda oħra. Ehm, Najt illi bħalmat qabel m'hemmx problemi għal din l-opinjoni. Ħafna mill-emendi huma imorru fl-istess direzzjoni. Ehm, Ġifieri paħafna eh, minnhom ma jkonflinġux ma oħrajn. Ovvjament, eh, emmemendi illi ma jistawx, fl-opinjoni tiegħi jisibu appoġġ peress li jridu ħassru mod ġenerali din il-proposta ta' kommissjoni, imma mbagħad emendi li fukajna fuq emendi li konċernaw l-inklużjoni tat-turizmu f'din l-opinjoni, l-wirt storiku u fokus fuq il-cross-border projects u it-tibdil fil-klima. Fil-fattem kena bżon u eh, kompromess wieħed f'din l-opinjoni, kompromess li eh, rasaqtu l-qoddim biex nipruvaw fl-imkien mal-grupp tal-ħodor eh, nakkomodaw l-opinjonijiet u l-idea Eh, fejn il-membri stati ikunu eh, kollom aktar eh, saħħa fejn tidħol kooperazzjoni. Ikun ideali kikun il-kompromess isib l-appoċċa maġġoranza tal-membri nifem illi huwa importanti li l-membri stati ikollhom inċentiv ta' kooperazzjoni fuq il-Joint Impact Assessments Imma għambat nifem u koll li jem ċertu membri illi jisibu din mizura bħala restrittiva u jisqa. Ehm, Bazikament, jina nixtieq illi najt illi apprezzajt ħafna kem kemm kienet miftuħa ehm, din il diskussjoni u kem l-emendi kienu ehm, l-emendi li rċevejna kienu pożittivi. u din biex naċċetta il-rizultat ħada għal din l-opinjoni u nuhu l-okkazjoni biex nirringrazzja lil kulħadd tal kontribuzzjoni li ta' għal din l-opinjoni. Grazzi, Su President. Thank you, Mr. Kumutsakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε μια γνωμοδότηση λοιπόν που θα... Τάιεπ, με ρίστε opinjoni, opinjoni li kella tkun ħafna iktar sempliċi biex ma nispiċċawx bil-emendi kollha. Issa għandna 68 emenda. Emendi illi ma nistawx napoġawhom kollha għaliex ibidlu direttiva illi ma, ma saħħax il-punti dajfa imma forsi ħafna minnhom dawn 68 emendi ikunu qed noħolqu problemi ġodda fil-fatt. Għaliex għal daqstant e, ħafna minn dawn l-emendi qegħdin iwessaw l-iskop tal-implementazzjoni u qegħdin immorru lejn e, kwistjonijiet li mhumiex ambientali biss imma qed imorru li lem minn dan. L-idea hija li ntejbu s-sitwazzjoni attwali però qed nimxu b'mod li qed namlu intervenzjoni u qed u problemi addizzjonali mingħajr man sewu il-problemi eżistenti. l-emendi tal-Kommissjoni li tajt li dawn l-evalwazzjonijiet għandhom jiġu għandhom jiseħħu fejn hemm verament impatt fuq l-ambjent. Jien naħseb li dan kollu nistgħu uh, namlu iktar ħafif, rridu noqdu attenti fuq fuq xir rigwarda dan din l-evalwazzjoni ta' impatt ambientali verament ta' eh, u u xuhut mill kwestjonijiet, proposti illi għadna ma bil-nis fuqom fuq il-fat li għanna bżon ta' emendi għal tarboħra għanna naqblu bħal ċert, fuq ċerti eh, emendi per eżempju 71 ta' Sur Kramer għalix edha eh, tbiddel eh, eh, l-ambitu ta' direttiva u, u anki l-emendi tal-IPP eh, kienu lim, pjuttost limitati. Nishtiq ngħid ħaġa fuq dak li qal Istur Kumazzaki fuq l-emenda 7 u 10. Aħna nipreferu il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Naturalment, aħna nixtiequ li l-proġetti ma eh, ma jiddewmux il-Komissjoni ġa qalet li f'ċerti kazijiet forsi bżon eh, nestendu bitleċur. U għandu jkun hemm eh, raġunijiet ċirqa għal da għal da stantina ma tantx naqbel mal ideal fuq l-emenda 7 u 10. Fuq il-kwistjoni tal- proċedura, dan il-metodu ta' koordinazzjoni, naturalment, eja tajba, għandu jkonna koordinazzjoni kemm possibli, però għanna bżon anki ta' skadenzi meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' transkonfinali. L-unika kwistjoni għalli fil-grupp tagħna mhux assolutament neċessarju li jkollna l-istess istituzzjoni tagħmel l-istess ħaġa. Jekk żewġ istituzzjonijiet f'ġewġ pajjiżi jistgħu jaħdmu f'tajjeb flimkien ma nafx għaliex m'għandhomx jaħdmu flimkien b'mod koordinat. Jiena Naf li l-istat membru tiegħi spiss jitlob li kunem afas ta' żmien komuni, però hemm bżonn illi ikunem afas xi tip ta' afas komuni. Inkella l-proġetti qatt ma jitiru. Ma nħossi li għandu jkun hemm l-ebda estensjoni tal-lista. Etwal ma tkun il-lista ta' kriteri uh, sviluppi soċjali, eccetera, jista jkun hemm xi ħaġa li ninsew u jista jkun illi mbagħad ma nikkonsidrawiex il-kwistjonijiet eh, li jiġu testati fuq in-nies u mbagħad fuq il-fawna fuq il-flawra, fuq il-flora, hija ħaġa eh, aċċettabbli u din hija ħaġa li nistgħu naċċettaw bħala proċedura fil-grupp tagħna. L-evalwazzjoni preliminari għandha tkun sempliċi, però għandha isseħ. Eh, fuq il-metodu tal-Komissjoni, u metodu li ġan tuża drabi oħra, u rajna li jaħdem tajjeb u, n-nis li jaħdmu fil- eh, autorita kompetenti jaħdmu kol għal sviluppatur għal developer. Eh, naħseb illi dana mhuwiex obbligatorju jista' jkun hemm eh, sorsi oħrajn ta' kompetenzi u ta' ħilet għal daqstantiva. stantiva bla dubju eh, evalwazzjoni tal-impatt tal ambientali fuq il-proposta ta' kompromess wieħed aħna ma nistax nanċettawa di din hija l-emenda 38 tana aħna xorta nixtiequ nżommu u nixtiequ li nżommu l-flus aparti dina ma naħsibx li huwa approċ eh, li għajna. Mr. Kramer, jina l għatna ringrazzja ħafna li rapporter li Shadows kanna diskussjoni ta' sew kostruttiva unek u għana xilna u koll nsibu għat ta' kompromessi rna xilna per eżempju nsibu soluzzjoni bl-istorbju ma kanix problemi għemmek u kanna kompromess koll fuq proġetti transkonfinali li sa' jiġi bitat pero. Aħna ngħidu għandek li l-istess regoli għandhom japplikaw kif hemm fl-istati membri iżda l-investigazzjoni trid tkun waħda tal-natura transkonfinali, ġifieri ssir f'kull naħa tal-frontiera, ma jagħmilx sens jekk inti mill-naħa jkollok evalwazzjoni ta' impatt tajba u min naħa l-oħra ikun hemm zona ta' natura l fejn u kollox jgħaddi. Dina ġrat, per eżempju, fi Spanja, intefqu ħafna flus sabiex ikun hemm bini minnaħa tal-Pirinej u eh, il-Franċiżi qalu li ma jridux li jagħmlu ħsara lil dan l-dillart u għalek il-proġett kollu jqaf mal-frontiera u il-flus jisom minħlew sewa jista' jkun li għandek minn banda li fejn minn art pajjiż fejn ma jkunx hemm żoni protetti u li meta kif taqsam il-frontiera di zona tkun protetta. Għalhekk inti l-evalwazzjoni tal-impatt tkun komuni miż-żewġ naħat. U jrid ikun pożittiv miż-żewġ naħat tal-frontiera biex ikun jista' jibda l-proġett u nasab li din hija l-aħjar ħaġa li ssir mill ta' żewġ frontieri. Imbagħad Jina mort fi Gran Canaria, mort f'port enormi, sabbieħ, biljun ta' euro ta' flejjes Ewropew li ġew investiti hemmhekk u għadu ma daħalx. Vapur wieħed li u wieħed dal-porta li xem riħ jaħbat ir-riħ hemmhekk, da dizastru għall-Unjoni Ewropea u għall Spanja. Min suppost għamiltu l-istudju minn qabel x'sens jgħamil li inti tibni port u ma jistgħux jidħlu vapuri fih imma affarijiet oħra anke postijiet oħra fl-Ewropa fej il-flus jintef u setaw saru l-affarijiet aħjar, mela jenqodu attenti għaliex l-evalvazzjoni pozittiva ta' tissir miż-żewġ naħat tal-frontier anke biex il-flus jintefqu tew sew. U pereżempju l-flus fit torro jekk minn naħa waħda tal-frontiera se jintefqu ħażin dak il-pajjiż irid allura ipatti hu. Dawn huma regoli li diġà japplikaw fl-Unjoni Ewropea ma jridiġu applikati miż-żewġ naħat tal-frontiera għalhekk għanna dal-kompromess, dak il qegħdin nippruvaw namlu b'dal-kompromess, għalhekk jekk jġabba il liberali jaħsbu darba darbtejja fejn ma sax tivvotaw, s-sinjor iva, xi żewġ kummenti minna ħatija jmela biex nibni anki ma dak li għat darba li għaddita xaħna nemlu li b'mod ġenerali hemm proċess tampat ta' evalwazzjoni tajjeb fuq l-ambjent u fikun naħta kummissjoni li għalin naraw għalin jinvazzaw daqxej l-ambitu sa' dan kollu. Issa f'proġetti tar, fil-proġetti żgħar fil-fatt dan mhux il-mod kif għandna navvanzaw. L-awtoritajiet lokali kollha li nafbijom jina jiena jaħdmu b'mod serju ħafna u meta jkun hemm għaddejjin proġetti kbar u proġetti lokali huma ħin kollu jkunu qegħdin jaraw it-tip ta' impatti differenti li jista' jkollhom. U bażikament hawnhekk li qegħdin ngħid inti ma sax tibqa' twessal ambitu twessal ambitu u dejjem iddaħħal iktar proġetti fl-aħħar mill-aħħar ħan nispiċċaw ma nagħmlu xejn. U din għad diskutejnija pereżempju qabel fuq is-settur privat u rida tajba tas-settur privat li inti tinvolvihom f'ċertu proġetti fl l mill ma ħajkunu qegħdin iħallsu. Issa kif kifat f'ċertu punti li tqajmu aħna maħniġ daqsak fiduċjużi illi mixin fit triq it-tajba, hemm kwistjoni wkoll tal-esperti tekniċi, esperti akkreditati diġà għandna esperti fl-istati membri mbagħad f'daqqa waħda xi ħadd irid jakkredithom. Il-Kummissjoni trid takkredithom u tibda l-kriterju kollha tan-nies illi huma diġà esperti tekniċi huma perfettament adattati għax-xogħol u sadidhom li jkollhom il-liċenzji u ħaġa jew oħra li ħadd tkompli tikkomplika l-affarijiet u ovvjament iswa l-flus. Jekk imbagħad ħares li dak li jedna fuq il-scoping mandatorju għanna il-one stop shop dana vera jinstama sabiħe ma fil-verita mux neċessarjament pratika l-ħagġa xandek ħafna organizzazzjoni differenti involuti l-habitat il-organizzazzjoni eh, toħra kolla t-tinvolvi għam meta t-tamel xie tip ta' proġett għax inkella jek t-tinvolvi l-kulħat t-spiċa laqqas t titlaq biex tamel xaħġa hemm bżonn li naraw eżattament daw l-affarijiet għadna ma ċerti jekk hux ħanivvotaw favur għadna ħna ċerti xej, ħna nasbu li dan għat vessiħ tal-ambitu għan ħafna zet intħilu fl-ħar mill-ħar mandekx valur mizzju ta' xie ta' tantu ma stretti li ħat laqas ma jrid jinvesti u jagħmel xi ħaġa. Irridu naħsbu għadaq xejn imma ma naħsibx li ċertament mill-grupp tiegħi ħankun qegħdin nivvotaw biħġarna ħafna favur. Grazzi Sujelin. Grazzi ħafna President Iva. Xtaqt sempliċement nitċara dak li jinvolvi l-impatt ambientali diskutejn din ħaġa fiħdan u koll il-qafas finanzjarju u għedna u koll li jemżel ta' konsultazzjoni pubblika minn qabel dwar dimensjonijiet differenti. Konsulta pubblika tajba sabiex ma jintużax l-evalwazzjoni ta' impatt ambientali bħala brek fuq l-infrastruttura għaliex il-problemi li qed jirreferi mod partikolari u li ovvjament hija l-iktar għal-qalbi riferi li jassur Kramer kwistjoni tal-Pirinej, manda xejn xtaqsam mar rapporti bilaterali ta' impatt ambientali iżda interessi oħra. Il-problema di edha fil-trattat li għal Networks Trans-Ewropew jgħidinna li jkun hemm mhux tal-Unjoni Ewropea iżda ftejim taż-żewġ stati. Nejdu aħna dawk li għandhom l-infrastruttura żewġ stati involuti u dawk li jridu jwafqu l-involviment minn naħat l-oħra tal-Pirinej mhux se zgur. Jek żgur. Jekk titkellem pereżempju ma' ħadima ta' Toulouse tkun taf li dawk li qegħdin jiżow l-aħjar l-infrastruttura transperinej miex il-ħaddiema jew in-nies ta' Toulouse imma dawk illi għandhom it-tieni residenza illi jaħdmu f'Burdeos jew Toulouse għandhom it-tieni residenza tagħhom u ma jridux ma jridux min joqgħod jgħaddi minna ħadd hemmhekk u jdejjaqhom u jagħmel l-istorbju ġifieri dawn huma l-raġunijiet forsi moħbija u l-informazzjoni tempa iridu jieħdu konsiderazzjoni minn qabel il konsultazzjoni pubblika organizzata tajba sabiex l-ebda pajjiż japplika kif iritu kif qed jiġri pereżempju fil-każ ta' Franza sabiex waqqaf l-iżvilupp ta' pajjiżi oħra dana kien il-każ tal-Pirinej qegħdin iwafquna qed wafqu l-iżvilupp tagħna. Signora, tixtieq terġa' titkellem iva. Sinja Mezza, nishtaq nikonferma ma' Sir Kramer li aħna ovvjament aħna favur il-kooperazzjoni transkonfinali. Ma xtaqx li niftemu ħażin f'dak ir-rigward. U nsejt nirringrazzja rapporter, skużani rapporter. Is-sur Rampassis mill-Kummissjoni kieġbek. Iva, grazzi President fil-qosor meta kont hawnhekk l-aħħar darba Jina kont sħaqt li aħna kontenti tassew li rapporter jappoġġa miri tal-Kommissjoni u ħafna mill-emendi li traqsu fil-fatt miex f'din id-direzzjoni. Issa għandi xi kummenti żgħar l-ewwel nett. L-emendi li għandhom xieqsmu ma t-neħija jew il-djufija tal mekanizmu bħal scoping u li għajaj one-stop shop li huma mandatorji u ċertament oħra jkunu volontarji biss ma tantx aħna gost bihom għaliex aħna speċjalment fil-kuntest attenti Nasbu li dawn huma menti relevanti ferm għaliex għax fil-kontest ta' scoping mandatorju l-autorità kompetenti u l-autoritajiet ambientali ħajbaġġu bil-qedem madwar mejda waħda sa mill-bidu tal-proċess identifikaw il-passi kollha relevanti li jdu jiġu evalwati u inkluż l-alternattivi u ħajaraw kemm għandu jdu mill-proġett għaddej. Ġifieri hija ħaġa importanti ħafna dawn l-investimenti mbagħad fuq il-one stop shop tal-IA jekk ikun hemm evalwazzjoni komuni bħalli għajajnu natura 2000 dawna jiġu anticipati, identifikati sam il-bidunet tal-proġett u dan għajajn l-implementazzjoni ta' proġetti kbar speċjalment. Hemm xi emendi oħra bħal per eżempju illi insaħħu it-testi eżistenti u għanna tħassib partikolari bċertu emendi li għandhom xieqsmu ma l-evalwazzjoni ta' impatti soċjo-ekonomiċi per mis id dirattiva li dajajt nistema waħda raġonevoli iżda jista' jkun hemm mhux biss il-kwistjoni tal-espansjoni tal-, -espansjoni tal Eh, l-evalwazzjoni iżda wkoll kwistjoni ta' bażi legali din hija xi ħaġa għandha x'taqsam mal-azzjoni ambjentali fil-waqt li wieħed jevalwa l-impatti soċjali jew ekonomiċi dik hija mbagħad bażi legali oħra. Imma mbagħad pereżempju meta nagħmlu aħna evalwazzjoni fuq il-popolazzjoni u s-saħħa dan b'mod indirett jippermettilna nieħdu konsiderazzjoni wkoll l-aspetti soċjali. Fl-aħħar mhux l-inqas għall-emendi li għandhom x'jaqsmu mal- proġetti transkonfinali tiġa hemm konvenzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-ġus maħuda li ratifikata mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri, konvenzjoni ESPO, li tippermetti li l-Istati Membri jkoordinaw meta jkun hemm proġetti ta' natura transkonfinali u anki jiżviluppaw ċertu evalwazzjonijiet integrati. Iżda xorta f'dan il-qafas kull Stat Membru għandu joħroġ evalwazzjoni propja tiegħu, il-permess propja tiegħu sabiex Kull meta nirreferu għal dan importanti li nirreferu lura għal kompetenzi tal-Istati membri. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Fil-qosor, fil-qosor jekk joġbok, għax kull darba li nirġaw mal-ħin ġonu tilfu kollox. Iva, skjoġbok il-Kommissjoni. Mela, inti jgħat li forma ta' proġett ta' kooperazzjoni tal- transkonfinali ma kull pajis irid jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu x'inhi ġerarkija il-mument meta tinti jkun hemm konflitt. Meta jkun hemm konflitt bejn żewġ naħat x'inhi l-ġerarkija l-evalwazzjoni ta' impatt Ewropew jiġifieri jieħu preċedenza fuq l-evalwazzjoni ta' impatt ta' kull stat membru individwali jak jiġri. Sur impatt se jekk Iva, grazzi, hemm żewġ tipi ta' situazzjonijiet, per eżempju, jekk inti għandek proġett nukleari fi stat membru u jkollok stati membri oħra li jistgħu jiġu effettwati f'dak il-każ li stat membru fejn huwa maħsub li jkun hemm dan il-proġett nukleari jista' u biss jieħu deċiżjoni fil-każ tagħkom, fil-każ tal-proġetti tenti jew teni, hemm bosta stati membri li huma partijiet ukoll għaliex fiż-żewġ stati membri it-triq jew l-infrastruttura tittimbena fit-tnejn li huma f'dak il-każ iż-żewġ pajjiżi jridu jpoġġu bil-qeda flimkien u jaċċertaw il-proġett jiġi implementat dejjem skont iżda il-sistemi nazzjonali tagħhom. Aħna li nippruvaw nagħmlu fid-direttiva u li naċċertaw il-rekwiżiti differenti jiġu armonizzati pereżempju għal konsultazzjoni pubblika ikollok fi stat membru wieħed 15-il jum, fi stat membru 30 u jkun hemm min ikollu 45 ġurnata. l għax aħna f'dan l-emenda ngħidu għal għandek 30 ġurnata minimu, 60 massimu bil possibilta ta' 30 jum oħra estensjoni. Ġifieri dan huma fajt relevanti fil każ tiegħek ukoll jridu naċċertaw li jkun hemm bażi ugwali għal kulħadd speċjalment fil-każ ta' proġetti transkonfinali ma meta jkun hemm l-approvazzjoni dejjem għandu jkun il-Gvern Sovran il-Ministru ta' kull Stat Membru. U fil kontesta attentu dan huwa Franza u Spanja, il-Gvern Franċiż u l-Gvern Spanjol li fl-aħħar mill-aħħar rridu japprovaw il-proġett bejnietom skont il-leġiżlazzjoni tal-IAEA u il leġiżlazzjoni oħra. Per eżempju, kwistjonijiet ta' proprjetà mhumiex trattati taħt il-leġiżlazzjoni Ewropea imma jistgħu jkunu jkun hemm leġiżlazzjoni Ewropea anzi leġiżlazzjoni nazzjonali relevanti li tista' tgħin li żewġ pajjiżi qed jieħdu il proċess. Grazzi ħafna Sur Kuxkir jekk jogħġbu jixtieq jgħid xi ħaġa oħra? Grazie, Sur President. E, kif uħed sa tajara, ke diskussjoni interessanti, anka f'din il-laqa tal-Komitat tal-lum. Fil-bidu, meta fil-laqa preċedenti kont kellim dwar il-ħsib, dwar l-emendi tiegħi, kont appellajt niprofaw nżommu mal-iskop oriġinali tad direttiva u li nifukaw fuq loqsma li għaw direttament taħdan il-Kumitat. Iva ġew emendi li <laughs> mux li mandom xaqsmu ma laqsma li għaw taħdan il-Kumitat imma wieħed irid ukoll japprezza il-valur politiku, il-valur soċjali u l-valur ekonomiku ta' daw il-proposti li anke ġew imres għal qoddim. Kifat fil-bidu fil-introduzzjoni tiegħi Aħna naqblu mal proposta tal-Kummissjoni, naħseb il-diskussjoni li saret u l-ħidma li saret f'dawn il-tiġranet illi kellna maħabba restrizzjoni ta' żmien kienet diskussjoni matura, emendi, emendi li taw kontribut, kienet diskussjoni rispettabli u naħseb illi finalment għada wara l-vot noħorġu blaqwa b'riżultat bħala opinjoni biex nivvatu għal il-Kumitat MV. Nixtieq anke nħu l-okkażjoni biex nirringrazzja jien li shadows li sibtom ħafna ta' kontribut biex għamilna din il-biċċa xogħol flimkien u anke il-membri kollha li kontribwixxew f'din id-diskussjoni u anke permess tal-emendi tagħhom. Grazzi Sur President. Thank you very much. The vote is tomorrow as Grazzi ħafna mela il-votazzjoni s-sir għada U fil-komitat jiġi il-vot fil-10 tal-Ulju. Għanna iżjed emendi, għanna iżjed opinjonijiet tal-envi miljanna fuq leġizlazzjoni ta' trasport imma somma xedet tamel. Il-promozzjoni jissa ta' strateġija ta' trasport Ewropea għal mobilita sostenibli fil-futur, is-Sur Kramer. L-għonet jina nishtiq nir-ingrazzja li rapporters mill-qalb kiena diskussjoni tajba ħafna u jina xin nħorġu anki bċertu kompromessi jina ottimist illi xin xinna niksbu pozizjoni komuni tajba. Bazzikament, rapporta rapport tal-Kommissjoni huwa tajja, iżda nabżon ċertu bidliet kena kooperazzjoni tajba ħafna anki kien hemm ta' kompromessi tajbin ħafna dana kollu għandu x'jaqsam ma' tisħiħ tan-newtralità u aħna rridu nħarsu lejn ir-riżultati mhux kif niksbuhom jiena m'iniex inġinier. Imma l-iktar ħaġa importanti u li nkunu ċari Idu naqsu l-emissjonijiet u l-miri jridu jintlaħqu bl-aktar mod possibbli ġifiri il-neutralità teknoloġika. Aħna jridu naċċertaw ukoll illi fil-kompetizzjoni kondizjonijiet soċjalijiet jittieħdu konsiderazzjoni ma nistgħux aħna niksbu riżultati jaskapitu ta' social dumping, aħna mħazbin dwar l-istorbju b'mod ġenerali, f'dawl l-aħħar sentejn hawnhekk fil-Kumitat fil-Parlament kien hemm bidliet konsiderevoli qabel ma kienx importanti imma issa l-gruppi kollha qed jieħdu konsiderazzjoni dil ħaġa u kont ukoll sorpris kont kritikat jien għaliex ma kontx ħadd biżejjed in konsiderazzjoni l-istorbju fir-rapport tiegħu tlas snin ilu kont noħlom biss li nkun nista' ndaħħal l istorbju fir-rapport u saqt jgħidu li mhux qed inkun kritiku biżejjed. Anke l-vibrazzjoni importanti f'Berlin niftakar jiena kien hemm żmien meta għamlu ħabta fejn il- il-bini, id-djar ġi li kienu jibdew jivvibraw minħabba il-ferroviji. Imbagħad mobilità ridotta din hija ħaġa importanti wkoll aħna jdu nagħtu lil nies b'diżabilità l-aqwa infrastruttura possibbli sabiex u għaman kif jivvjaġġaw. Per eżempju, jekk iridu jmorru b'tala, għandhom bżonn inċentivi fuq per eżempju il- il-prezzijiet sabiex nħedġu għam ikunu jistaw jihdu vakanza. Issa nara sejġri għada insomma. Grazzi issa fisem l-IPP l-għu kellim tħana. Grazzi President. Jena ħanaqra l-intervent tas speaker ħansaqsi kemm twila l-intervent tiegħu twil. 20 sekonda, tajjeb 20 sekonda għax meta kultant jinraw id-diskors ta' xi ħadd ieħor dak li jkun rrit jaqra kollox u vera ndumu għaddejjin. Le le le kienet eh, bil-maħsub din President, ħadna konsiderazzjoni dak li tinti mela. Il-tħassib kienet tiġam semmi fl-ewwel dibattitu l-emendi li ressaqtina u l-kollegi tiegħi jinkludu l-punt importanti għall-EPP l ewwel net soluzzjonijiet fil-qasam tal-mobilità urbana, tini net. L-istorbju li rridu nqisuh sa mill-bidu net meta niżviluppaw konċetti u teknoloġiji ġodda, tilet net, drive systems u teknoloġija ġdida, rabanet l user friendliness u cost effectiveness, it ħames net, appoċ għal Sistemi ta' trasport intelligenti sitta bidliet effiċenti, neutralità teknoloġika u iktar appoċċa l-SMEs. Bis-saħħa ta' dawk li taw il-kontribut tagħhom bl-emendi għal dan ir-rapport minn xin għamlu dan ix-xogħol, grazzi wkoll il-Michael Kramer tal-appoġġ u grazzi wkoll tal-kompromessi. Grazzi ħafna sur Kumitsakos. Is-sur Liberatski għall-essendi kieġbok fl-iktar osor possibbli. Iva, fil osor president, tlet minuti kieġbok. Nirsin niskuża ruħ ħifisem is-sur Liberatski għax ma kienx hawnhekk u talabni il nipprezenta l-pozizjoni tiegħu. Nirringrazzja r-rapporter għal xogħol eċċellenti tiegħu, kuntent speċjalment li rapporter inkluża dimensjoni soċjali fi kompromess B, ħafna mill-emendi li tress huma tas-sewut li sabiex ikollna Rapport inizjattiva propja bilanċjat li jista' jiġi mbagħad jingħata kummissjoni għalfatt li l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni ta' intrapriżi żgħar ta' daqs medju jistgħu jużaw fondi Ewropej u għalhekk dawn il-kompromess għandhom l-appoġġ tiegħi bħala shadow rapporter jiena żid dawn il-punti għar-rapport. Tlieta fil-fatt l-ewwel nett L-istorbju vibrazzjonijiet mit trasport kruċjali mhux biss għal trasport ferroviarju z oħrajn u anke oħrajn wara kiena daħalt punt partikolari dwar il-vibrazzjoni kawżati mill trasport dan importanti tini net. Nidu nifokaw fuq ir-riċerka u l-iżvilupp tal-railtrack infrastructure sabiex ikollna elementi aktar sostenibli u kunu nistgħu u ukoll infrastrutturi iktar tajba tiswa inqas flus għamendi 10-30-74 tletnet il-sistemi satelliti Ewropej bħal Galileo jridu jkunu parti minn trasport effiċjenti intelligenti fl-Ewropa. Naħseb li hemm talba kbira l-innovazzjoni u r-riċerka f'dan il-qasam għalhekk jiena zitt il-emenda ta' 6-2-3 għal dan il-rapport. Grazzi ħafna s-Sinjura Bilbao. Grazzi, President, nishtiq nirringrazzja l-Sur Kramer tal-emendi ta' kompromess li ressa u li aħna negozjajna u li ġew inklużi wkoll. Dawn l-emendi u kompromessi li ġew proposti mill grupp parlamentari tiegħi nixtieq li dawn l-emendi ta' kompromess Aħna fihom appoġġajna l bżon li nżidu ntejbu l-intermodalità b'ċertu strateġija li trid tkun ċara fuq livell Ewropew. Edna li tkun hemm ġestjoni aħjar ta' trasport nużaw għadda teknoloġika sabiex ikonna ġestjoni, ċaħjar ta' di ġestjoni. Mbagħad referenza tal-lat soċjali sabiex nevitaw il-kompetizzjoni inġusta li teżisti u l-ostakli li jeżistu għal kummerċ attwalment. Naħseb anke f'dak li għandu xaqsamma l-istorbju li tiġa semma, aħna naqblu miegħu hemm ukoll il bżon li nappoġġaw l-riċerka eh, u l-iżvilupp. l riċerka u l iżvilupp anke vizavi l-użu tradizzjonali ta' trasport sabiex ikun hemm użi differenti, użu ġdid, servizzi ġodda. Hemm bżonn li ntejbu l-intermodalità tat trasport dan irid isir permezz ta' sistema integrata u elettronika. U ovvjament rridu nibbażaw dejjem ruħna fuq soluzzjonijiet l-aktar miftuħa ngħidu li jirċakaw l-iżvilupp rridu jeleminaw l-ostakli sabiex niffaċilitaw ukoll l-aċċess għall-utenti u rridu jkunu effikaċi kemm jista' jkun fl-aħħar net nixtieq insemmi b'mod partikolari l-ħtieġa illi għandna li navvanzaw bl-aħjar mod possibbli sabiex insibu soluzzjonijiet għal persuni li għandhom ċertu diżabilità jew ċertu mobilità mnaqsa sabiex sabiex niżviluppaw noħorġu b's b'infrastrutturi, soluzzjonijiet anki um, ehm, innovattivi għal dawn in-nies li ma, ma jistawx forsi jivvjaġġaw bl-aktar mod liberu. hemm bżonn ta' soluzzjonijiet fuq livell Ewropew f'dan il-qas nixtieq insemmi emendi 35 li aħna ħan appoġġaw għaliex din tinkludi u tinvolvi l-autoritajiet lokali u reġjonali fil-governanza u fit-trasport fir-reġjun tagħhom u nixtieq insemmi wkoll ħtieġa li l-istituzzjonijiet pubbliċi jużaw l-eżempju tal-aħjar prassi fil-kwistjoni tal-mobilità x'aħna nemmnu illi hemm bżonn li nibdew mid-dar tagħna propju qabel ma nibdew nimplementaw id-deċiżjonijiet. Sinja Fosta mixtieqx titkellem is-Sur Rubik se Sur Rubik fissam il-gwe. Iva, grazzi. Il-proposti li tres u nistaw nappoġġaw maħna nemnu illi daw ħajatu aktar ċarezza u ħajatu anki ħawasluna anki biex insolvu l-problemi. Nappoġġa dak li qal il-kollega ta' qabli u aħna ħanivutaw favur. Grazzi kummissjoni issa. Sur Frederick. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Grazie tal-li għaddejt l-mikrofonu u tal-li tajtni l-opportunità biex nikontribuixi għal din id-diskussjoni fissam il-Kommissjoni. Ir-riċerka u l-innovazzjoni wieħed mill-pilastri tal-White Paper ta' trasport. Napprezzaw il xogħol li sar mir-rapporter, mix-shadow rapporters u l-kollegi mill-Kumitat Reġi. Nilqaw l-evalwazzjoni rekomendazzjonijiet li jinsabu fl-abbosta rapport mod ġenerali ser jgħinuna biex niżviluppaw il-politika Ewropea trasport u nistabilixxu prioritajiet għal l-isfidi fil-orizzont 2020. Fil-orizzont 2020 tafu tnaqqis litre qabel fuq u għal budget tal-isfida tat trasport nħossu li ħasra għaliex l-allokazzjoni budgetarja proposta mill-Kommissjoni issegwi mill-qrib l-strateġija proposta fil-White Paper, strateġija li jintom bħala Komitat Tran ta' Trasport appoġġajtu bisħieħ. M'ħafna sfidi għas settur ta' trasport bħalissa qudiemna tanna l-mira ta' 60% bħala ta' tal-emissjonijiet ta' gassijiet tal-effett serra li ħtieġ iktar innovazzjoni u investiment tal-vetturi u anke żvilupp ta' iktar kunċetti ta' mobilta għal żoni urbani. l nżommu ma' ħtiġijiet ta' ċittadini fisser li jrid ikun hemm bidliet sostanzjali fuq l-iżvilupp u it-tqejt fis ta' soluzzjonijiet innovattivi. Meta wasanna biex niċċelebraw il-ftehim fuq il-Network Trans-Ewropew għat-Trasport qed naqsu l-fondi irridu nappoġġaw ukoll il-kompetittività tal-industrija tat trasport. Ħafna kumpaniji Ewropej huma għandhom ruwal mexxej madwar id-dinja fuq l-operazzjonijiet tal-vetturi, produzzjoni tal-vetturi, merkanzija, tabija, eċetera. Irridu niżguraw li s-sistema ta' trasport tkompli temes tħaddan l-ekonomija Ewropea, tejn il-kompetittività Ewropea u tibqa' miexja l qoddim Irrid ikun hemm Eh, il-mira tagħna ma mal-istess allokazzjonijiet budgetari biex dan nagħmluh rridu riċerka biex ikun hemm riċerka soċ-ekonomika fuq l-imġiba, fuq il-gruppi ta' utenti remunerabbli u anke biex nżidu iktar sem fir-riċerka fit-trasport u fl-innovazzjoni. Dawn huma ftit eżempji mill li jgħinuna nagħmlu dan. Grazzi, Michael, tixtieq terġa' titkellem fuq dan? Iva, nishtiq ovvjament nirringrazzjak lil daw kollha li tkellmu. Fil-bidu ma konx koprejt is-suġġetti kollha, imissa għandna stampa ċara tar-rapport innifsu u naħseb li ser ikonna kooperazzjoni tajba f'dak li għandu x'jaqsam eh, l-inlestu dan ix-xogħol. Dan item il-punti tagħna l-aġenda tal-lum mal-Kumitat Tran Imsa fi żmien ħames minuti ngħaddu għall-laqgħa tal-koordinaturi. Grazie.